Kompromess disa l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet sine parti Dawk favur kontra eh, għaddiet. Emenda 51 Dawk favur kontra niverifikaw aħjar. One EPP too many? Mela għanna membru tal-EPP zejjed jekk joġobkom. One EPP too many? Iva, EPP membru żejjed. Ta' wis, mela, nalqu l-votazzjoni. Mela, maddiċ. Mela, kompromess seba għaddit, issa tlita, favur kontra astenzjoniet għaddit, ħamsa favur kontra astenzjonijiet u ħamsin, favur kontra għaddiċ favur kontra astensjonijiet għaddit, 66 favur kontra astenzjonijiet għammadeċ, 67 verifika. 66. Ibles, 66. Skużawni, għalat il-President, grazzi ħafna, maddeċ. Issa, emenda sa 78 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Naħseb issa 79 favur kontra astenzjonijiet m'għaddietx 8 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 81 favur kontra astensjonijiet għaddiet 6 favur kontra assenzjoniet għadda seba, favur kontra assenzjoniet għadda tminja, favur kontra assenzjoniet għadda 82 favur kontra astenzjoniet għaddit 83 favur kontra astenzjoniet għaddit 84 għaddit 85 favur kontra astenzjoniet maddiċ 21 favur kontra stenzjonijiet għaddit, 27 favur kontra stenzjonijiet għaddit, 86 favur kontra astenzjonijiet, le, ma nasibx għaddit. Anzi, ma ddiċ. Kompromess 10 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa, 97 favur kontra astenzjonijiet. Ma ddiċ. Laħer niverifikaw dispeċini ta' te president ma' rajċ so ma' ditx. 12 favur kontra astenzjoniet ma' ditx. 98 favur kontra astenzjoniet ma' ditx. 99 favur kontra astenzjoniet ma' ditx. 100 favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa mela immorru għal 104 favur kontra astensjonijiet għaddiet 105 favur kontra astensjonijiet maddiċ 2 employment 2 favur namlu ħjar verifika ta' 105 morru l-ura l-105 niċċekjaw maddiċ naħseb iva employment 2 favur kontra astensjonijiet għaddiet 106 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa 11 favur kontra astenzjonijiet għaddit 109 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 117 favur kontra astenzjonijiet għaddit 118 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur kontra niverifikaw forsi għaddit tieni parti favur kontra Astenzjoniet Forsa ħjana ċekjaw Madiċ. 119 favur kontra astenzjoniet għaddit. Et jajdu li illi supposti votajna Et jajduna li il-supposti votajna 111-12 ħaħjar immorru l-ura mela Mija u wieħed favur kontra iva mija u wieħed paġna 11 dispeċini tajt il-President li apparentement huma kompatibbli ma l-emenda 100 illi votajna fuqha ġifieri emenda 101 favur kontra astensjonijiet għaddiet 102 favur kontra astensjonijiet għaddiet 103 favur kontra niverifikaw. 103, I think it's par. 103, nikirġobkom. Għaddit. Mela tajab wis il-speċini tajt il-President tas sowi dispeċini mela ħammor il-kompromess 12 paċna 14 dawk favur l ewel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet u t-tieni parti favur kontra stenzjonijiet għaddit. Issa morru għal 132 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 133 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 134 għaddit kompromess 22 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit, tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. 936 favur kontra astenzjoniet għaddiet ma raħjar niċċekkjaw però xorta waħda. Iva għaddiet. Kompromess 13 favur kontra astenzjoniet għadda Amenda 143 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess 14 favur kontra astensjonijiet għadda. Amenda 149 favur kontra astensjonijiet għaddit. 150 favur kontra aħjar niċċekkjaw. Għax komplessa ħafna l-bicċa. Grazzi ħafna. Iva, amenda 150 u maddiċ. Amenda 151 favur kontra stenzjonijiet dit 152 favur kontra stenzjonijiet dit 153 favur kontra stenzjonijiet dit 154 amenda bil-fom favur kontra stenzjonijiet dit 155 favur kontra stenzjonijiet dit Le, le, dispeċin ta' president 155 ma taddix 157 nistgħu nivvotaw favur kontra sanzjonijiet għaddiet u issa 159 favur kontra astenzjonijiet. Le, naħseb ta' le, ma' ditx. 158 ma' ditx, 159 ħena raw ftit favur kontra għaddit. Issa kompromess 15 l-ewwel parti, għaddiet tieni parti favur kontra astenzjoniet għaddit. 162 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 170 favur kontra astenzjonijiet nasseb maddiċ. u 171 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 172 favur kontra astenzjoniet għaddiet lej dispeċini maddiċ tat il-president maħjan iċċekjaw. Maddiċ. 173 favur kontra astensjonijiet għaddiet 174 favur kontra astensjonijiet għaddiet 175 favur kontra astensjonijiet maddiċ 176 favur kontra astensjonijiet għaddiet 177 favur kontrast stenzjonijiet għaddit 178 maddi waqat 179 favur kontrast stenzjonijiet għaddit employment 19 favur employment 19 uh, waqat employment 33 favur kontrast stenzjonijiet aħjar niċċekjaw Maddiċ. Emxi membru tal-IPP wieħed zejjed, reġajna. Tajb, ok, sa tajb kollu sew mela. M'għaddiġ kif għadna. Emenda 180 zoċ partijiet, l ewel parti favur, kontra stensjonijiet għaddiet tini parti favur, kontra Għaddit. 180, tini parti. Issa 181 favur kontra Astenzjoniet maddiċ. Issa kompromess 16 favur kontra astenzjoniet għadda. Issa menda 191. Iva. Nishtiq impoġġi 155 sa 158 għax huma kompatibbli ma' 153 paġna 20. Qed nitkellem fuq 155 sa 158. Ma' 154 ġiet adattata u allura baqa' huma le imma kompatibbli

u għatajdu li l-155 sa 158 jaqaw allura. Tudu t-ċekjaw ftit. 154 taqa. 154 ġiet għaddit. Id-dispeċini Marlin sen komplu bil-vot saqs il-minat jitik pariri biex jerġaw ċekja. Tista ta' ċekja. 153 ġiet adottata jekk 153 taddi, allura 154 taqa' jekk 153 għaddiet. Iva jidispeċini għandek raġun u jiena ħadd żball oħxon u jidispeċini ħafna. Allura mhux suppost votajna fuq 154. U għanna bżon nivvotaw fuq 155 sa 158. Mela, 155 favur kontra għaddit, 157 favur kontra sanzjoniet għaddit, 158 favur Għet jiddispieċini Iva, mela 156, 156 taqa, 158 favur, kontra, astenzjoniet għaddit. U għalek kan għamil taqsira. F'dan il-paragrafu 12, l-emendi ġew adottati u 153, 155, 156 buqaw, 157 ġiet adottata u 158 u Għaddit. U 159 ukoll għaddit pala 12a. Grazzi ħafna, jiddispeċini ħafna, dan huwa proċess kumpless ħafna u nirringrazzjak għal kontribuzzjoni tiegħek. I think we are now, we've voted compromise. Mela, kompromess 16 fuq paġna 27, issa nġu għal-emenda 191, favur, kontra, astenzjonijiet? maddeċ. Kompromess batax f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra stenzjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra stenzjonijiet għaddiet issa 196 favur kontra astenzjonijiet naħseb ma taddix ma ħjan iċċekkjaw. Iva, emenda 196. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa, emenda 207, paġna 30, favur kontra stenzjoniet, maddiċ 208, favur kontra stenzjoniet, maddiċ 209, le, Waqaw? Le, ma waqawx, għanna bżon nivotaw. Tixtiqu tivotaw eh, bħala blok? Le, le, ma ridux. Mela, 209 favur kontra stenzjonijiet għaddit, 110 favur kontra stenzjonijiet għaddit, 211 favur kontra stenzjonijiet għaddit, 212 favur kontra stenzjonijiet għaddit, 213 favur kontra stensjonijiet għaddit, 214 favur kontra stensjonijiet għaddit, 215 favur kontra stensjonijiet għaddit, 216 favur kontra stensjonijiet għaddit, 217 favur kontra stensjonijiet maddiċ, 218 favur kontra stensjonijiet għaddit. 220 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur kontra sanzjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra sanzjonijiet għaddiet. 217. Il-parti tal-aħħar favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tridu terġaw tiverifikaw? verifikaw that is passed. 220. <coughs> Għaddit. Mela, issa 221. Maddiċ. Compromise 8. Compromise 18. Favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit issa. Emenda 228 taqa. Emenda 229, 230, 231, 232 favur kontra sanzjonijiet ma ditx. Issa kompromess 17 favur kontra astenzjonijiet nistgħu niċċekkjaw? Iva, għadda. Kompromess għadda. Kompromess 17. Samenda 238 favur kontra. Niċċekkjaw, aħjar, kħedġobkom. Iva emenda 238. Maddiċ 239 favur kontra astenzjoniet għaddit, emenda 240 favur kontra stenzjonijiet għaddiet 241 favur kontra stenzjonijiet maddiċ 32 mill-employment favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 242 favur kontra stensjoniet maddiċ, 243 favur kontra stensjoniet għaddiet employment 10 favur kontra astensjonijiet, maddiċ employment 14 favur kontra astensjonijiet, maddiċ employment 15 favur kontra astensjonijiet, għaddiet 16 favur kontra astensjonijiet, għaddiet 17 favur kontra astensjonijiet, għaddiet 20 favur kontra astensjonijiet, għaddit 23 favur kontra astensonijiet għaddit 30 favur kontra astensonijiet għaddit 34 favur kontra astensonijiet għaddit 35 favur kontra astensonijiet għaddit 36 favur kontra astensonijiet maddiċ 37 favur kontra astensonijiet forse ħjar nitċekjaw 37 Iva, għaddit. 38 favur kontra astenzjoniet għaddit. 244 favur kontra astenzjoniet għaddit. 245 favur kontra astenzjoniet għaddit. 246 favur kontra astenzjoniet għaddit 247 favur kontra astenzjoniet għaddit 248 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 249 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 250 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 251 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 252 favur kontra stenzjonijiet maddiċ 253 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Nibqaw sejrin 254 waqat 255 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 256 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 257 xamre din l-emenda Mela, 257 nivota favur kontra sanzjonijiet għaddit. 258 favur kontra stenzjoniet għaddit, 259 favur kontra stenzjoniet għaddit, 260 favur kontra stenzjoniet għaddit, 261 favur kontra stenzjoniet għaddit, 260 favur kontra. Nitċekja aħjar. Maddiċ. Kompromess 20 favur kontra stenzjonijiet għadda 269 favur kontra astenzjonijiet għaddit 270 favur kontra astenzjonijiet aħjan iċċekjaw. Grazzi. Għaddit nasib? Le, ma ddiċ. Jispeċini Marlin 271 waqat employment erba favur kontra stenzjonijiet għaddit disa favur kontra stenzjonijiet maddiċ 272 favur kontra stenzjonijiet maddiċ 273 favur kontra stenzjonijiet għaddit 274 favur kontra stenzjonijiet maddiċ 275 favur kontra stenzjoniet, għaddiet 276 favur kontra stenzjoniet, nitxekja. Maldiċ. 277 favur kontra stenzjoniet, maldiċ 278 favur kontra stenzjoniet, nitxekja maddeċ 279 favur kontra stenzjonijiet għaddit 280 favur kontra stenzjonijiet għaddit 281 favur kontra stenzjonijiet għaddit 280 favur kontra stenzjonijiet għaddit. Issa paragrafu 24 żewġ partijiet astenzjonijiet għaddiet Tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tilet parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. 295 295 favur kontra stanzjonijiet għaddit, 296 favur kontra stanzjonijiet għaddit, design u design madomx joddu, dawn jaqgħu wkoll ta' warajhom ngħaddu issa 307 favur kontra stanzjonijiet m'għaddiex 308 favur kontra stanzjonijiet. Maddiċ 309 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ 310 favur kontra stanzjonijiet ma ddiċ, 311 favur kontra stanzjonijiet ma ddiċ, 312 favur kontra stanzjonijiet ma ddiċ, 313 favur kontra stanzjonijiet taħjar n verifikaw 313. Kieġib konfta. That's passed. 314 in favor against Chair. We just check that one as well, please. 314. Aħjar niverifikaw 314. Għaddit 314. 315 favur. Kontra. Stanzjonijiet maddiċ. 316 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 317 favur kontra Nistaw nivverifikaw għadi 317. 24 favur Mela 24 minn emplu favur kontra stanzjonijiet. Għaddiet 318 favur kontra stanzjonijiet, għaddiet favur kontra stanzjonijiet, għaddiet 320 ma li għaddiet ta' qabela 321 favur kontra 322 favur kontra 300 23 favur kontra stanzjonijiet għaddiet 324 favur kontra stanzjonijiet għaddiet 325 favur kontra stanzjonijiet maddiet 326 favur kontra stanzjonijiet maddiet 327 favur kontra sanzjonijiet. maddiċ 328 favur kontra sanzjonijiet aħjar niverifikawa. favur kontra sanzjonijiet. Għaddit 330 favur kontra Astenzjoni nasib li jissa din għaddit, maħjar niverifikawa. Iwa għaddit. 331 favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. 331 favur. Lew 31 ma għax għax ta' taqabbela ma' 332 favur kontra astenzjonijiet. Għaddit 333 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ 334 favur kontra astenzjonijiet. Għaddit 335 favur kontra astenzjonijiet. Għaddit 336 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ, aħjar verifikawa. 337 favur kontra stanzjonijiet għaddiet 338 favur kontra stanzjonijiet għaddiet 339 favur kontra stanzjonijiet għaddiet 340 favur kontra stanzjonijiet għaddiet 341 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 342 favur kontra astenzjonijiet ma taddix emplu 25 favur kontra ħajn verifikaw għadi. Empl 25. Għaddiet. Imma blizzat. Empl 11. Favur kontra stanzjoni ta' diet. Empl 29. Favur kontra stanzjoni ta' diet. Ibem jgħet 345 favur kontra stanzjonijiet ma taddix 346 favur kontra stanzjonijiet ma taddix 347 favur kontra astenzjonijiet ma ddiet 348 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 349 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 350 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 351 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 352 favur kontra astenzjonijiet ta' emplo 13 favur kontra stanzjonijiet. Għaddiet 353 favur kontra stanzjonijiet. Ma tadix 354 favur kontra. Aħer verifikaw din. <coughs> False. Ma taddix 355 favur kontra stanzjonijiet. Ta' di 356 favur kontra stanzjonijiet. Ta' di 357 favur kontra stanzjonijiet. Għaddi 358 favur kontra stanzjonijiet. Ma taddix 360 favur kontra stanzjonijiet. Għaddi 361 favur kontra stanzjonijiet. Maddiċ 362 favur kontra stanzjonijiet. Għaddi 363 favur kontra stanzjonijiet. Maddiċ 359 favur kontra stanzjonijiet. Maddiċ 364 favur kontra stanzjonijiet. Ma Kompromess għaxri, tla partit, l-ewwel parti. Favur kontra stanzjonijiet. Għaddiet tieni parti favur kontra stanzjonijiet. verifikaw t tieni parti. That passes and the third Taddi din tir parti, tir parti favur kontra stanzjonijiet. Għaddit 373 favur kontra stanzjonijiet. Għaddix 374. I want to check that one, please. 374. 374 jen verifikaw permezz ta' votazzjoni elettronika. Falls, thank you. 376 in favor 376 taqabila maddiċ, għaddieti 375 favur kontra sanzjonijiet, għaddiet 377 favur kontra sanzjonijiet. Ma taddix 378 favur kontra stanzjonijiet. Ma taddix 379 favur kontra stanzjonijiet. Għaddiet 380 favur kontra stanzjonijiet Għaddit, empl wieħed favur kontra stanzjonijiet. Għaddit, l-emenda numru wieħed favur kontra stazzjonijiet. Għaddit, numru tnejn favur kontra. L-emenda numru tnejn ħajja niverifikawa. verifikawa. L-emenda t-snejn. Emenda numru t-snejn. Citation 8a. Il-ġdida. Favur. Lenna, votazzjoni elettronika kieġobkom. There's three more people who are in the room who haven't voted. Tlita minnis li għedina għek iżda ma votawx, pero ħana laq votazzjoni xorta. Ma saddix. Għanna kamera ġdida. Għawek, grazzi, vatalja li ritratti tagħna. Dalwaqt ħajkollna drones issa d fil-kamra jieħdu r-ritratti tagħna. L-emenda numru tlieta dawk favur. kontra astenzjonijiet għaddiet l-emenda numru 4 favur kontra astenzjonijiet ma taddix aħjar nivverifikaw numru 4. Ma taddix l-emenda numru 5 u 6 favur kontra stanzjonijiet. Set tnejn għaddit, set tlieta favur kontra stanzjonijiet għaddit, numru 7 favur kontra stanzjonijiet ma taddix, numru 8 favur kontra stanzjonijiet għaddit, Numru 9 favur kontra stanzjonijiet. Ma taddix numru 10 favur. Aħjar nifverifikaw numru 10. Ma taddix numru 11 favur kontra astenzjonijiet. Aħjar nifverifikaw din kieġabkom. That falls. 12. Ma taddix, numru 12, favur kontra. Nerġaw niverifikaw. That falls. Compromise 1, in favor against abstention. Compromise wieħed favur kontra stanzjonijiet. Jaddi. Yeah, Numru 20, favur kontra stanzjonijiet ta' ma taddix, 21 favur kontra stanzjonijiet ta' 22 favur kontra stanzjonijiet. Ma taddix kompromess numru 2 favur kontra stanzjonijiet. Ta' 28 favur kontra stanzjonijiet, ta' 29 favur kontra stanzjonijiet, ta' numru 30 favur kontra stanzjonijiet, ta' Kompromess tlieta favur kontra stanzjonijiet jaddi. Kompromess numru 4 favur kontra stanzjonijiet jaddi wkoll. Emenda 39 favur kontra stanzjonijiet ma tgħaddix. Kompromess numru 5 favur kontra stanzjonijiet Taddi, Kompromess 6 favur Tieni parti ta' kompromess 5 favur kontra stanzjonijiet ta' jaddi wkoll. Kompromis 6 favur kontra stanzjoni ta' li 43 favur kontra stanzjonijiet ma ta' di 44 favur kontra stanzjonijiet ta' di 45 favur kontra stanzjonijiet. Ma ta' di 46 ma ta' di 47 favur kontra stanzjonijiet ta' di 48 favur kontra min tgħaddi 49 favur kontra stanzjonijiet tgħaddi A favur kontra stanzjonijiet B favur kontra stanzjonijiet tgħaddi empl C favur kontra ma taddix Hemm xi ħadd li t ixejjir li bil-karta kjoġbok. Iva, grazzi, jiena bat l-segretarjat. Grazzi, Signor President, Jina l-bira ħibat l-segretarjat u li xedaw rapporters. Komunikazzjoni dwar il-fat li naxtaqt inressa opinjoni ta' minorita fuq l-artiklu 56 tilet paragrafu parir eh, rappresenta minorita li nixtieq naqraħulkom qabel ma naslu l-vot aħħari illi jgħid li l-mekkaniżmi tas-suq waħdini waslu għat-tneħħija tar regolamenti sovrani. Predominazzjoni ekonomiċi u dan wassal għal promozzjoni tal-viżjoni fiskali u t trasferiment ta' profitti li tax havens u aħna qegħdin naraw li qed nifukaw il-kapital fis-suq waħdini illi sar iktar importanti mill-kunċetti ta' solidarjetà u daħal iktar fid-detta l-enfasizza n-neoliberalizmu u dan wasal għal attak dirett tal-ħaddiema, wasal għal nuqqas ta' ugwaljanza soċjali attak dirett fuq ix-xogħol u wassal ukoll għall opportunitajiet ta' xogħol prekarju. Jiġifieri, issa illi aħna qegħdin imħasbin minħabba nuqqas ta' tkabbir ekonomika il possibilità illi aħna rridu nsibu iktar sussidja għall-SMEs, naħseb illi issa li qegħdin nippruvaw noħorġu bl-istrateġija ta' suq waħdini aħna l-kontrarju tal-MPs l-oħrajn kontra l-istrateġija li hija strateġija kapitalista illi fil-fatt hija favur li jinġabar il-kapital fidejn il-ftit u qed timponi mudell soċ-ekonomiku waħdini li jmur kontra l-aspirazzjonijiet tal-poplu in ġenerali. One moment. Momento. would you like me to read you Rule 56? 3. Tidni naqra l-kom staħansin paragrafu 3. Regoli ta' proċedura illi tgħid li fejn l-opinjoni ma tkunx unanima ir-rapport għandu wkoll daħħal taqsira tal-opinjoni ta' minorità din għandha toħroġ meta l vot aħħari fuq it-test jisiru jekk bit-talba tal-awturi jista' jkun hemm dikjarazzjoni bil-miktub li ma tkunx iktar minn 200 kelma. Bħala n-nies sal-sqarrija ta' spjegazzjoni u ċ-ċer, kemm jiena fortunata jien, ħajkollni il-nsolvi kull diskwit li jista' jinqala. Din l-opinjoni allura qiegħda tintalab fissam il-grupp kollu, fissem il-grupp tal-gwe kollu. Ir-regola hija tapplika l-membri mhux għall-grupp. Le, ma għek id-nejdu koll li jett ta' sira tal-opinjoni ta' minorità. bit-talba tal-awturi. Iġifir, li kieku aħna kellna norbtu din l-opinjoni li tirrappreżenta minorità dan jassumi li dawk li jallura ma poġġawġ dan ir-rapport jaqblu ma dakollu kollu li għadek rajt inti. U jiena nixtieq nkun naf jekk hemm xi membri oħrajn f'din il-kamra li forsi ma jixtiequx jgħidu li huma favur dan ir-rapport iżda Tini sekonda. Signori, kjoġbok. Iżda forsi jixtiequ jastienu jew jivvotaw kontra dan ir-rapport, però ma jaqblux mal-istqarrija tiegħek. Hemm xi ħadd li ma jixtieqx jivvota favur dan ir-rapport li ma jaqbilx mal-istqarrija li jagħmel il-kollega. Libes l-aħmar. Lopez. Sur Lopez. Sur Lopez. Sinjura President, din hija proċedura normali tas-soltu kolli ngħid. Illi rajnija ssir f'ħafna kumitati differenti li laqgħu bost opinjoni differenti li rappreżentaw l-opinjoni tal-minorità illi kienu miżjuda ma' rapporti ma' bosta rapporti li fil-fatt tikkonċerna biss dawk li firmaw l-opinjoni tal-minorità. Dan mhux din mhix opinjoni li ħad ikkomprometti lil ħadd iħor. Iżda Apparti minn hekk jista' jkun hemm kundizzjonijiet differenti u kulħadd jista' l opinjoni differenti. Le, jiena fl-esperienza tiegħi din ma kienieċ proċedura illi jiena mdorrija biha u meta naqra dak illi għandna fir-regoli fuq l-opinjoni tal-minorità dan jisu qiegħed jgħid li l-opinjoni tal-minorità edha tirrappreżenta l-opinjoni ta' dawk kollha li ma jivvutawx favur dan ir-rapport. Jiena kontra dan eh, dawn il-merijiet. Sabiex jiena nkun nista' ndaħal l-opinjoni tiegħek, jiena nixtieq nara li tkun qed tirrifletti l-opinjoni. Jiena forsi ħankun daqsxejn iktar polit minn Tony, pero l-ewwel nett għandna jkollna sqarrija ta' nqas minn 200 kelma u naħseb illi xaġa li mhix demokratika li jkun hemm xi membru parlamentari li jitkellem għal żewġ minuti. Id-demokrazija tiddependi fuq il-maġġoranza u li jidher ma kisibx maġġoranza, ġifieri jekk inti taqra l-istqarrija din eh, Mhix xi ħaġa li ssir is-soltu jiena naħseb li l-ewwel rridu naraw jekk ir-rapport ikunx eh, abboċċat appoġġjat mill-maġġoranza, mbagħad fil-fatt jista' jkun li l-opinjoni tiegħu biss hemm bżonn insuha. Iva, din hija starja bil-miktub, allura nixtieq insaqsi inti rċivejt din l-istarja bil-miktub jekk le mbagħad naraw kif nimxu minn hemm. Jiena kif qed nifhimha hija li dan il- din id-dikjerazzjoni bil-miktub intbat l-Shadow Rapporteurs u l-Segretarjat. Iżda jiena għadni ma rajtix u kifet jiena mhux imdorja b'din it-tip ta' proċedura. Mela, għandi mistoqsija ċara ħafna fl-opinjoni tiegħi. Hemm xi ħadd f'din il-Kamra li għandu l-intenzjoni li ma jivvutax favur dan ir-rapport jew forsi jixtieq jastjeni jew jivvota kontra illi jista' jgħid li ma jaqbilx ma' dan din l-istqarrija iva hemm. Okay. Mela, jiddispjaċini però ma nistax indaħħal jiena l-istqarrija tiegħek bħala rappreżentanza tal-minoritajiet. Sinja President, skużani, aħna għawek id nitkellmu fuq l-applikazzjoni ta' artiklu tar regolament tal-proċeduri. Dan u wieħed mill-ftit artikli se permetti li jkollna sistema demokratika f'dan il-Parlament Ewropew. Naħseb li dispożizzjoni tgħid biċ li jekk il-votazzjoni ma tkunx approvazzjoni unanima, fil-rapport jista' jkun hemm taqsira tal-opinjonijiet fil-plural ġifi mhux biss ikun hemm opinjoni waħda li tippreżenta lil dawk in-nies kollha li votaw kontra jew abstjenu iżda jista' jkun hemm tasir dawk l-opinjonijiet tal-minorità illi tku illi jkunu inklużi. Din l-opinjoni qed torbod biss u tirrappreżenta biss lil dawk li ffirmaw din l-opinjoni, ġifieri f'dan il-każ jiena stess. Il-Shadow Rapporteurs kif ukoll ir-rapporter kienet informata laqqas hemm għalfejn joqogħdu jgħidu illi japprovaw din il-ħaġa iżda irridu jaqraw il-pariri tal-minorità u jinterpretaw b'dan il-mod. Grazzi, Vicky. Nil-opinjoni mhijiex fismi dinja starrija personali ta' membru wieħed u jiena nitlob illi forsi l-isem tal-Sur Pimento Lopez illi jinsab ukoll fuq dikjarazzjoni jekk dan nistgħu ukoll niżluh brabta ma' din id-dikjerazzjoni, naħseb illi jekk din mhix problema nkun solvejnija din kwistjoni. Aħna din ngħidu illi din hija opinjoni tal-minoranza allura tiġbor l-opinjoni ta' daw kollha li votaw bħala minorità. Okay. Under the rules of procedure, it says that... Fil-regoli jgħid li jista' jkollok opinjoni minoritarja li mbagħad tkun il-veduta tal-minoranza. Fejn l-opinjoni tal-Kumitat ma tkunx unanima, ir-rapport għandu wkoll jagħti sintesi tal-opinjoni tal-minoranza. Full stop. Iva, jiena nitkellem bl-Ingliż u naf naqra bl-Ingliż ukoll. L-opinjoni minoritarja tiġi espressa meta l-votazzjoni eh, jista' jkun hemm dikjarazzjoni bil-maktub ukoll li ma taqbis il-200 kelma. Nagħmel proposta. Jiena se niddiskuti dan kollu ma' servizzi legali wara l-votazzjoni nifhem id-dritt ta' dawk li ma jappoġġawx dan ir-rapport biex jiġu flimkien u jiddeċidu fuq opinjoni ta' minorità jew inkella opinjonijiet. Nirrispetta l-opinjoni tagħkom ma naħsibx għandkom id-dritt però li timponu din l-opinjoni fuq oħrajn li ma jappoġġawx ir-rapport però ġifri Dennis se nipproponi li dawk li jażlu li ma jappoġġawx ir-rapport jistgħu jiġu flimkien wara u jipproponu jew opinjoni waħda ta' minoranza jew inkella aktar. Però se nagħmel verifika mas servizz legali Tajjeb hekk, tajjeb jekk nagħmlu hekk imbagħad ngħaddu għall-votazzjoni. Nivvotaw fuq it-test in ġenerali, Sinjura Mizzi. Jekk fim sew, xi ħadd qal li din l-istqarrija ntbatet li shadows nixtieq Inniżilla li jiena ma irċivejt stqarrijiet bħal dawn. Din żommuha f'moħħkom aħna se nivvotaw favur ir-rapport iġifier ma naqblux mal-istqarrija tas-Sinjur. naf għandhom stqarrija u koll. Um, Grazie ħafna, Signor President, Jena naħseb illi il-test huwa pjuttost ċar, naħseb illi il-kollega jgħat jgħid xi ħaġa li aħna ma nixtiequx naċċettaw għal raġuni nixtieq li din nizra fil-minuti wkoll. Nivvotaw fuq it-test kollu kemmu. May I suggest that those three who... Niproponi li dawk li tlita li votaw kontra jiddeċidu dwar jekk jixtiequx res u stqarrija waħda konġunta jew inkella stqarrijiet differenti. Lara komi. Iva, żewġ kalmiet. Ovvjament, nimmaġina li min ivvota kontra fl-2016 eh, jgħet fl-2016 mux pajis komunista u xinu nirringrazzja l-kolħat Eh, ringrazzjamenti minn qalbi għaliex kien hemm appoġġ tajjeb għal dan id-dossier. Musa ngħid tastela vista sempre però. Issa. Ngħaddu għar-rapport Trebesius fuq il-munita virtuali. Kompromess sitta favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess wieħed favur kontra stensjonijiet Kompromess wieħed favur kontra astensjoni tadda, emenda setta favur kontra astensjonijiet verifika. Għaddiet. Emenda 8 favur kontra astensjonijiet verifika. ma taddix, emenda dissa għaddiet, t tnejn għaddiet, kompromess seba għaddiet, kompromess tlieta għaddiet, emenda 12 waqet kompromess 5 għaddiet, 18 favur kontra astensjonijiet verifika fuq 18 18 u 19 Vot malu. Maddiċ. 20. Favur kontra stensjoniet maddiċ. Emenda 30, favur, kontra stanzjonijiet ma taddix, 31 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, 32 favur kontra verifika maddiċ. 33 favur kontra d għaddit 34 39 favur kontra astensjoniet maddiċ 40 maddiċ u l-opinjoni finali. Grazzi ħafna. Issa. Tlet votazzjonijiet oħra tlet eh, persuni oħra jridu jivvotaw. 31 favur, 2 kontra, 4 stanzjonijiet. Andres, nifraħ il-dawk li għamlu r-rapport u t-tinnet naħseb rridu nagħmlu ċara li jekk hemm minoranza tiġi rispettata fil-Parlament, però mill possibilità li wieħed ressa emendi li se jiġu votati u jekk inti ma tressaqx emendi per xorta waħda li tkun f'minoranza tista' tagħmel sqarrija bil-miktub mhux iktar minn 200 kelma però bla dikjarazzjoni. Dik il-proċedura l-inqas. Grazzi, grazzi wkoll ir-rapporter għal oħra, speċjalment fuq ir-rapport tas-suq uniku. U xi ħaġa li kienet involvi ħafna xogħol Iva, kolħat irid jagħmel stqarrija, għandu dritt li jagħmel stqarrija, però mhux kontra min ivvota eh, favur ir-rapport. Issa se nivvotaw fuq ir-rapport Cesar. Nitkellem ma' servizzi legali kif għattilkom. Issa rapport li jmiss ir-rapport Cesar. Kompromess seba, favur, kontra, stensjonijiet, għaddiet. Emenda 77 favur kontra astensjonijiet maddiċ 305 favur kontra astensjonijiet maddiċ 79 favur kontra astensjonijiet maddiċ 80 favur kontra astensjonijiet maddiċ 81 favur favur kontra astensjonijiet verifika maddiċ. 82 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 307 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 84 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess 8 favur kontra astensjonijiet għadda. 89 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tlita wieħed minja favur kontra astensjonijiet. Tlita waħed minja għal darbohra favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tixtiequ verifika. verifika. maddiċ bwieħed. seba', favur kontra astensjonijiet maddiċ. Tlita 28 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 93 favur kontra verifika għad 93. għaddit 94 anzi dawn jaqgħu 3-3-1 imes favur kontra stensjoni għaddiet 1-0-1 favur kontra verifika Għaddiet. 98 favur kontra verifika għaddiet 96 favur kontra stenzjonijiet għaddiet 97 favur kontra verifika dawn l-emendi 97 3-2-9-3-3-0 u ta' waraja e, waqgħu. Issa 3-3-3 għaddiet 3-3-4 favur kontra maddiċ, tlita tlita ħamsa, favur, kontra, maddiċ, 106 favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ, 105 favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ, 107 punt lingwistiku, 338 l-ewwel parti, verifika. maddiċ. 3-3-6 favur kontra 3, din ġiet tirata. Mhux fil-verżjoni tiegħi però qegħdin jgħiduli. 108 favur kontra verifika 109 favur kontra għaddiet 337 favur kontra għaddiet 110 favur kontra verifika ma' Tlita tlita disa. Favur kontra verifika. Maddiċ. Wieħed wieħed sitta favur kontra verifika. Għaddiet? wieħed wieħed erba. Favur. Skużawni daqsxejn. Wieħed wieħed sitta adottata. Ġifieri dawn jaqgħu. Wieħed nejn wieħed. Wieħed nejn wieħed. dawk favur kontra stensjonijiet għaddiet. Wieħed nejn wieħed eh, dita xaranzova. Favur kontra stensjonijiet għaddiet. Tlita erba erba favur kontra verifika. għaddiet. Wieħed nejn seba. Wieħed li ta' ħamsa għanna zida unnek favur kontra verifika. Wieħed li ta' ħamsa. għaddiet. Wieħed erba' ħamsa favur kontra astensjonijiet maddiċ, wieħed erba' sitta favur kontra astensjonijiet maddiċ, wieħed erba' tminja favur kontra astensjonijiet maddiċ, wieħed erba' disa favur kontra astensjonijiet Waqed. Kompromess 10 favur kontra astensjonijiet maddiċ, Kompromess 11 favur kontra astensjonijiet ma għaddiet. Wieħed favur kontra astensjonijiet verifika. Wieħed 58 għadin ngħidu. Għaddiet. Kompromess 12 favur kontra stensjonijiet għaddiet. Wieħed seba' wieħed. Wieħed seba' zero favur kontra verifika. għaddiet wieħed seba' wieħed favur kontra astensjonijiet verifika Maddiċ. Wieħed seba' tnejn favur kontra astensjonijiet verifika. għaddiet, kompromess 13, favur kontra astensjonijiet għaddiet, 180 favur kontra astensjonijiet. Naħseb ta' għadin, pero namlu verifika. Votazzjoni maluqa ma' diċ. Wieħed jew wieħed. Favur kontra astensjonijiet maddiċ. Anzi, irrid nagħmel it-tlieta ħamsa seba' ukoll. Favur kontra astensjonijiet maddiċ. Wieħed minja wieħed favur kontra astensjonijiet ma taddix Wieħed minja tnejn favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tlita. Tridu verifika għal 182 u 183 namlu verifika mela. Kompromess 14. Favur kontra stensjonijiet għaddiet wieħed tminja erba favur kontra astensjonijiet ma taddix wieħed tminja ħamsa favur kontra astensjonijiet għaddiet wieħed tminja seba favur kontra astensjonijiet ma taddix wieħed tminja tminja favur kontra verifika Għaddit, wieħed minn jaddissa favur kontra astensjonijiet verifika. That falls. Mandiċ. 190 favur kontra astensjonijiet għaddit. 360 favur kontra verifika. Ma taddix. Kompromess 15, favur kontra stenzjonijiet għaddiet, 362 favur kontra verifika. maddiċ. 205 favur kontra astensjonijiet verifika. Maddiċ 204 favur kontra astensjonijiet għaddiet kollox waqa sa 207. Favur kontra verifika 207. Għaddiet 208 favur kontra verifika maddiċ. Kompromess 16 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tnejn wieħed disa. Favur kontra verifika. maddiċ. 225 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Verifika 225. Maddiċ. Erba. favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Verifika. Maddiċ. 2-2-6 Favur, kontra, astensjonijiet, verifika. Maddiċ. 375 favur kontra verifika jekk joġobkom maddiċ Seba, favur kontra astensjonijiet verifika Għaddiċ, kompromess 16, favur kontra stensjonijiet. Għaddiet. 240, favur kontra astensjonijiet. Verifika. 240. Maddiċ, 378, favur kontra astensjonijiet maddiċ. 3 seba' disa' favur kontra astensjonijiet maddiċ. Verifika għat 3 seba' disa'. tlettmija favur kontra astensjonijiet verifika 380. għaddit. 381 favur kontra astensjonijiet verifika. Għaddit. 382 favur kontra astensjonijiet verifika, pero minna li għaddiet. għaddiet. Kompromess 17, favur kontra astensjonijiet għaddiet. 386 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess 18, favur kontra astensjonijiet għaddiet. 19 favur kontra astensjonijiet għaddiet, emenda 269. Favur kontra astensjonijiet għaddiet, 270 favur kontra verifika. Tlita disa tnejn. Favur kontra verifika. Għaddit. Tlita disa erba favur kontra astensjonijiet. Verifika. Tlita disa erba għedin nejdu. Maddiċ. 395. Favur kontra. Astenzjonijiet. Verifika. Maddiċ. 396 favur kontra verifika maddiċ, 7 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 8 favur kontra astensjonijiet. Irrid niverifika 397 Maddiċ 398 favur kontra astensjonijiet maddiċ 272 waqet 399 favur kontra verifika Għaddit 400 favur kontra astensjonijiet Matiċ, 401, favur, kontra, astensjonijiet. Għaddiet, 402, favur, kontra, verifika. Għaddiet. 403, favur, kontra, astensjonijiet. Għaddiet, 273, favur, kontra, astensjonijiet Sa' 2-7-8 nivotawhom flimkien u għaddew, anzi verifika, tgħid il-President. Amenda wieħed, favur kontra stensjonijiet għaddiet. 275, 280 u 281 għaddiet. 283 waqgħet, 276 u 287 favur. Għaddiet 277 u 286 favur kontra astensjonijiet għaddiet 285. Waqet, emenda 2. Għaddiet, emenda 3. Favur kontra astensjonijiet għaddiet. 279, 282 u anzi, dissa, favur kontra astensjonijiet verifika, tejt il-President. Għaddiet. minja erba'. favur kontra astensjonijiet verifika. Għaddiet. Kompromess wieħed favur kontra stensjonijiet għaddiet emenda erba favur kontra stensjonijiet eh, ma taddix tnejn 8 disa. favur kontra stensjonijiet verifika għaddiet tnejn disa wieħed favur kontra stensjonijiet ma taddix. Anzi, verifika, jekk ti permettuli. sa wieħed. Ma ddiċ. Tnejn disa tnejn. Favur kontra stensjonijiet ma taddix, emenda disa favur kontra astensjonijiet għaddiet, emenda 8, favur kontra stenzjonijiet għaddiet, kompromess 2, favur kontra stenzjonijiet għaddiet, kompromess 3, għaddiet, emenda 18, għaddiet, emenda 19, favur kontra stenzjonijiet verifika, emenda 19. Għaddiet, namlu verifika fuq 18 jek tippermettu wkoll. Għaddiet. Emenda 22. Favur? Kontra? Verifika jek iġobkom. Maddiċ. Emenda 23 favur kontra astensjonijiet. Naħseb dejn għaddiet perra se nagħmel verifika xorta waħda. 23. Għaddiet? 25 favur kontra astensjonijiet għaddiet 28 il-25 minn għalija għaddiet tajjeb wis issa kompromess serba jmiss għaddiet 38 favur kontra astensjonijiet ta' verifika. ma taddix. Il-magna mhux qed taħdem tajjeb wisq. Tixtieq tmur bil-qeda post ieħor forsi ma' ġembek biex tara l-magna taħdimx hemmhekk. Naraw taħdimx fil-votazzjoni li jmiss. 39 favur kontra verifika. Għaddiet. Wieħed u erbejn u tnejn disa sitta favur kontra astensjonijiet verifika. Wieħed u erbejn u tnejn disa sitta. Ma taddix. 42 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Anzi, minni ċerka, 42, namlu verifika. Għaddit. Kompromess 5. Favur kontra stensjonijiet għaddit. 45 favur kontra anzi, anzi, 44 favur kontra astensjonijiet ma taddix 45 favur kontra astensjonijiet għaddiet 49 favur kontra astensjonijiet kont verifika Mandiċ 48 favur kontra astensjonijiet verifika maddiċ. Tnejn dista seba, favur kontra astensjonijiet verifika. Għaddit. 46. Favur. Anzi, din votazzjoni favur kontra verifika. Seba' 47 favur kontra għaddiet 50 favur kontra Verifika Emenda 50 għaddiet 51 favur kontra verifika. Għaddit. 53 favur kontra astensjoniet. verifika. Għaddit. Emenda 60. Maddiċ 58 favur kontra astensjonijiet verifika għal darboħra. Għaddit. 57 favur kontra. Anzi l-61 favur kontra astensjonijiet appoċ unanimu l-61-62 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess 6 favur kontra astensjonijiet għaddiet 65 favur kontra astensjonijiet għaddiet 66 għaddiet 67 favur kontra astensjonijiet verifika għaddiet. 68 favur kontra verifika. Maddiċ. 69. Favur, kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. 70. Favur, kontra. Astenzjonijiet. Verifika. passed. 299 in favour. Għaddiet. Nej, disa disa, maddiċ, 71. Maddiet, agri wieħed. Favur, kontra, astensjonijiet. Għaddiet, agri tnejn, favur, kontra, astensjonijiet. Maddiet, agri tlieta, favur, kontra, astensjonijiet. Maddiet, Agri erba tini parti. Favur kontra stensjonijiet verifika. Għaddit. Agri ħamsa. It-tini parti. Favur kontra verifika. Għaddit. Agri sitta. Votazzjoni. Favur, kontra, verifika. Għaddiet. Agri 8. Favur, kontra, stensjoni għaddiet. Agri 9. L-ewwel parti favur kontra verifika. Agri 15, favur kontra stensjonijiet, għaddiet. Agri 16, favur kontra stensjonijiet, għaddiet 17, għaddiet 18, għaddiet 19, favur kontra stensjonijiet. Verifika. Ma għaddiet Agri 21 favur kontra astensjonijiet għaddi 22 favur kontra verifika Agri 22 issa għaddiet Sitta l-ewwel parti favur kontra sanzjonijiet għaddiet u mbagħad fl-aħħar net l-aħħar vot, il-vot finali. Proset tassew, 34 favur. Right. Vicky, may I, may I ask you how we do... Vicky, u ksar saramlu bil-voti l-ohrax, hemm xi li jdiet il Għanna bżon nivvotaw, jena kondemis għat eh, eh, sa se jkun tkun votazzjoni twila ħafna dal-għodu. Mela, ħen eh, votaw malajr malajr, issa mela. no, I need, I need beer. We're just looking at the agenda, please. We're just going to quickly... Iva, malajr malajr, mela se naġlu. Grazzi ħafna lill-interpreti li għat jamlu xogħol eċċellenti ma nisht inkompli bil-votazzjoni issa. Se niprovaw inkomplu nivotaw sakemm jasal il-komissarju u sen saqsu l-komissarju kista forsi stenna ftit Mela Xanzova rapport fuq l-istrateġiji futuri fuq l-investiment u l-kummerċ, emenda wieħed dak favur kontra sanzjonijiet għaddiet, kompromess wieħed favur kontra sanzjonijiet għaddiet, kompromess tnejn favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Issa, 18 favur kontra sanzjonijiet maddiċ, 17 favur kontra sanzjonijiet 19 tiddu t-verifikaw, 18 jiva nitċekjaw 18. Maddiċ. Tajjeb, issa. 19 issa. Nalqu votazzjoni ma' deċ 20 dak favur kontra astenzjonijiet ma' deċ. 21 tirat kompromess serba favur kontra astenzjonijiet għadda, emenda 24 favur kontra stenzjonijiet ma ditx, 25 favur kontra stenzjonijiet għaddit, 26 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 27 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 28 favur kontra ma ditx, 28 għad ma ditx, 29 favur kontra astenzjonijiet nċekjaw. One more vote. Eight, four. Okay maddiċ 30 għaddit issa limaw 32 Commissioner's got a bit more time at the end of the... Missarju għandu xiftit iktar ħin fl-axar parti tal-laqa, so jiġi lura iktar tard. Se naġlu kemm nifilħu 32 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 33 favur kontra astensjonijiet għaddiet, sekonda maddiċ, maddiċ. 33 parti korrespondenti favur kontra astensjonijiet maddiċ. Issa, 34 votazzjoni summa l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti għaddiet iva. Niċċekkjaw. Iva. Għaddiet, tieni parti. Favur kontra niċċekkjaw. maddiċ. Kompromess 5 favur kontra stenzjonijiet dit. Kompromess 7 favur kontra stenzjoniet għadda. Emenda 50 favur kontra stenzjoniet Nitċekjaw. għaddiet kompromess 8 favur kontra stenzjonijiet għadda Amenda 54 favur kontra stenzjonijiet għaddiet, 55 favur kontra stenzjonijiet Le, le, għaddiet, ma għaddiet deġawa għaddik. Kompromess 10 eh, favur kontra stenzjonijiet għadda, issa 66 favur kontra stenzjonijiet għaddiet, 67 favur astenzjonijiet eh, għaddit, 58 favur kontra stenzjonijiet għaddit, 69 taqa. Kompromess 11 favur kontra stenzjonijiet għadda. Emenda 76, iva għan iċċekja. Iva, għaddit l-emenda 76 favur kontra stenzjoniet għaddit, kompromess 12 l-ewwel parti favur kontra stenzjoniet għaddit, tini parti favur kontra stenzjoniet m'għaddiċ. Issa 85 favur kontra stenzjoniet għaddit, 86 le diġà waqgħet għaddiċ 87 favur kontra astenzjoniet għaddit, Kompromess 13 favur kontra astenzjonijiet għadda. Wieħed u design favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 94 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 95 favur kontra. 94 għaddiet 95 issa favur kontra astenzjonijiet għaddiet 96. Le, ma għaddietx qed jgħidulek. Qed jajduli. Le, le, ma u design favur kontra Astenzjoniet għaddiet design, favur kontra astenzjoniet. għaddiet u issa vot fuq l-opinjoni kif emendata.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 l-aħħar vot fuq ir-rapport ta' Sharanzova 35 favur 5 kont 30 kontra nista' nibda bil-rapport Dalton imma se jkollna naġlu kemm nifilħu. Ma iva ħanibdew kompromess tlieta favur kontra stenzjonijiet għaddiet kompromess serba favur kontra għadda. Amenda 36 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Issa kompromess serba għadda, issa emenda 44 favur kontra astenzjoniet għaddit, kompromess 6 favur kontra astenzjoniet għadda, kompromess 7 favur kontra astenzjoniet għadda, issa menda 50 favur kontra astenzjoniet għaddit, 51 favur kontra astenzjoniet maddiċ 52 ma reġa waqalt 53 favur kontra astenzjonijiet ma deċ 54 favur kontra astenzjonijiet ma deċ 55 favur kontra 55 ma waqalt xal na votaw 55 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 56 favur kontra astenzjonijiet ma deċ 57 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 58 59 tirati le Nipotaw fuq 59 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess 8 favur kontra astenzjoniet għadda. Issa emenda 66 taqa 68 għaddiet 69 favur kontra abaqat 70 favur kontra stenzjoni ta' d dit 71 favur kontra għaddit, 72 favur kontra għaddit, tidu niverifikaw 71 nivvotaw ma' d-diċ speċini. Issa kompromess dissa favur kontra għadda kompromess 10 favur kontra għadda Issa 85 favur kontra stenzjoni għadda. 86 favur kontra maddiċ. Kompromess 11 favur kontra stenzjoniet għadda. 91 u waqat kompromess 12 għadda 8 design għaddit kompromess 13 għadda Kompromess 14 għadda. Emenda 105 maddiċ. Kompromess 15 għadda. Kompromess 16 għadda. 117 maddiċ. Kompromess 17 jaddi. 123 maddiċ 124 maddiċ. 125. Le. Le morru issa għal 131. Favur kontra maddiċ. Kompro, anzi, emenda 132. Waqat. Kompromess 18 għadda 136 għaddit kompromess 17 għadda 139 favur favur kontra niċċekjaw Past. Għaddit 140 għaddit Kompromess 20. Għadda. Kompromess 21. Għadda. 153. Għaddit. 154. Għaddit. 155. 155 dak favur kontra maddeċ kompromess 22 għadda 160 160 favur kontra għaddit 161 irtirata 162 għaddit 163 waqad kompromess li ta' 23 għadda 173 għaddit 173

ma għaddiċ. Niċċekjaw. 177. Ma għaddiċ. 179 favur kontra astenzjoniet maddeċ 180 favur kontra maddeċ 181 favur anzi 182 favur kontra għaddiet 183 favur kontra għaddiet 184 le 985 favur kontra għaddiet 100 Issa kompromess 24 għadda, issa 189 189 irtirata, kompromess 25 għadda kompromess 26 għadda 194 għaddit, kompromess 27 għadda, 197 għaddit, 198 favur għaddit 199 favur kontra niċċekjaw fuq 199. maddeċ. Emenda 200 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, kompromess 28 għadda, emenda 202 għaddit 205 għaddit 206 għaddit kompromess 29 għadda, wieħed għadda, tnejn taqa, tlieta, taqa, erba, le, le, erba, waqa. Emenda sitta, għaddit, kompromess wieħed, għadda emenda 11, għaddit, 12, 13, jaqaw 14. Niċċekjaw.

għaddit 26 ukoll, 27 ukoll għaddew, 28 għaddit 29 għaddit issa il rapport aħħari. Okay. Is, issa l-aħħar vot Permettu li minuta. Iva, rapportada issa għanna vot wahdini mill-Sur Giovanu jien fuq ir-reglament tal-Komissjoni regolat għal kodiċi tal-Unjoni tad-Dwana. Grazzi ħafna Filip. Ħafna ħafna xogħol għal vot wieħed. Tajeb, tajeb salvajna miljoni ta' euro l-ekonomija Ewropea li kieku żbaljajna. Grazzi ħafna lil kulħadd. Many Grazzi ħafna għamilna xogħol enormi dal-għodu. Ah, How Mela, il-Komissarju saqsini fuq xkonna għedin nitkelmu i-votajna fuq revizjoni mill-Parlament tal strategija kollha kemmiet ta' suq waħdini fuq rapport u mbagħad rapport fuq non-tariff barriers fis-suq waħdini u rapport fuq il-prassi kummerċali mhux ġusti fis-suq waħdini u għalhekk dawn huma kollha kwistjonijiet importanti ħafna kif ukoll eh, rapport għal passi futuri tal-politika eh, futura kummerċali tal-muniti eh, virtwali u solvajna l-problema li għamlu tim ta' Komissarju Moskovici tal-Kodiċi tad-Dwana għal relazzjonijiet transizzjonali li kieku kienu jolqtu l-importazzjoni disportazzjoni tara ġifiri kienet odwa li kienet importanti ħafna jekk ġobkom ħudu mela postkom u nibdew. So the uh, next item on the agenda. Mala, punt li mis fuq l-agenda l-iskambju ta' veduti mal-Viċi President Ansip li huwa responsabbli għas suq waħdin digitali parti tad dialogu tagħna mal-prezentazzjoni mal-programm ta' ħidma tal-Kummissarju. Jiena se ngħaddi l-kema minnu fih lill kummissarju li se jtina prezentazzjoni u mbagħad nibda nieħdu l-ismijiet għal lista tal-kellima. Grazzi ħafna, Kummissarju. So, thank you very much for uh, inviting me. Uh, Grazie ħafna. This is uh, my second Din hija t-tieni laqgħa tiegħi llum fil-Parlament u nista' nara wkoll xi MEPs li qed jipparteċipaw fl-ewwel laqgħa u issa jipparteċipaw f'din it-tieni laqgħa tiegħi. Qegħdin flimkien mill-ġdid. Mela, fuq is-suq diġitali waħdini u s-sitwazzjoni attwali dawn il-proposti kollha kif niftakru l-koll tajna bidu għal din istrateġija ta' suq waħdin digitali f'Mejju u f'Diċembru tajna bidu għall ewwel żewġ proposti għabbażi ta' din istrateġija għal suq waħdin digitali dawn iż-żewġ proposti bdew Diċembru u ma' it-tnejn konnessi mal-kumitat ta'kom kien hemm proposta fuq ir-regoli tal-kontratti kif nafu llum għanna 28 tip ta' regoli li għandhom xaqsmu mal-beħ online ta' beni tanċibli u potenzjalment jistaw ikonna 28 tipi ta' regoli differenti fuq il-beħ online ta' kontenut digitali u l-proposta tagħna tkun li jkun hemm żewġ regoli li trattaw il-beħ online għal kontenut diġitali u għal beni tanċibli. Proposta l-oħra kienet fuq il-portabilità tal-kontenut u naħseb illi huwa importanti ħafna illi nibdew bir-riforma ta' drittijiet tal-awtur fl-Unjoni Ewropea. Ovvjament, din il-portabilità mhux se solvi l-problemi kollha li għandna qudiemna, imma pass importanti l qudiem kif nafu illum 35% tal-Ewropej qed qed jgħaddu għaxar tim għal menu fis-sena f'stat membru ieħor u ħafna minnhom jivvjaġġaw f'xi stat membru ieħor jkunu jridu jkollhom aċċess għal kontenut imma mħabba restrizzjonijiet ta' dittijiet tal-awtur ma jistawx. U fl-istess waqt nafu illi 20% tal-utenti tal-internet fl-Unjoni Ewropea qegħdin jużaw il-VPN biex ikollhom aċċess għal kontenut diġitali imma biex jużaw il-VPN, ovvjament mhux bla ħlas bħala regola, trid tħallas xi sitta sa għaxar forsi euro kull kull xar u n-nies jħallsu biex ikollhom aċċess dan il-kontenut diġitali u jużaw il-VPN ma jaħsbux li qed jagħmlu xi ħaġa żbaljata imma l-awturi mhumiex remunerati. Fil-fema tiegħi huwa impossibbli li nifmu għaliex dawn ir-restrizzjoni tal-portabilità għadhom magħna. Jekk in-nies iħallsu derba biex ikollhom aċċess għal kontenut diġitali f'pajjiż ta' oriġini tagħhom, kif nistgħu ngħidu illi le mhux permess illi ikollhom aċċess għall-istess films, mużika, lop, sports f'xi stat membru ieħor tal-Unjoni Ewropea. ma naf illi fċerti stati membri in-nies ta' dinja tal-politika ikunu jixtiequ jifissaw xi skadenzi konkreti seba' tiem 30 ġurnata xi bħal din. Fejn il-portabilità tiġi permessa lill-utenti. Ma naħsibx li għadha tajba. Għax jekk dak li jkun jixtieq ifissa dawn il-limiti se jgħaddu għal dawk in-nies li pereżempju qegħdin f'Malmo jew Copenhagen, fid Danmarka u l-Iżvezja, kull jum 50,000 persuna jaqsmu l-pont għax qed joqogħdu f'pajjiż imma qed jaħdmu f'pajjiż ieħor. L-istess jgħod bejn Franza u Lussemburgu pereżempju. Jew Bratislava u Vienna kull jum. In-nies jaqsmu l-frontieri għax joqogħdu f'pajjiż imma jaħdmu f'pajjiż ieħor dejjem stat membri tal-Unjoni Ewropea u dak li għandna nagħmlu huwa jew nibdew narmonizzaw il-perjodu tal-vakanzi pan Ewropea ma naħsibx li hija ideja għaqlija għax in-nies mhumiex qed jużaw il-mobiles tagħhom biss meta jkunu bil-vakanzi, hemm xi wħud illi għandhom bżonn jivvjaġġaw. Għax jaħdmu. Illum hawnhekk Brussell, għada Franza u pitada il-Ġermanja. U għalhekk għandna bżonn nifissaw il-limitu kemm eh, ġranet wieħed jista' jaħdem sat membru ieħor matul is-sena U għalhekk naħseb illi din il-proposta illi konna skadenzi konkreti numru ta' ġranet u koll sejmur kontra ritħiet tal-bnidem għax imżon ikunem l-intraċċar tal-utent li ma tip ta' kontenut qed jużaw. Iva, mela int smajt kanzonetta mela erba minuti u xiftit sekondi, mat eh, kanzonetta oħra, għaliex dan il-film, għaliex dik il-kanzonetta, eccetera, eccetera Is-soluzzjoni bat um il-flus u kifet naħseb jien tikser drittijiet tal-bniedem. U għalhekk għandna bżonn nifissaw demarkazzjoni, issa sottoskrizzjoni u n-nies għandhom bżonn jivvjaġġaw kemm il-minuti kull eh, jum kull sena illi se jgħaddu f'sat membru ieħor. Mhux importanti. Hemm min qed jitkellem ukoll fuq il Misati tal-roaming, iva, hemmhekk ċidejna li nifissaw ċertu ċerti limiti. Imma għedin nitkellmu fuq misati tal-roaming fejn wieħed qed juża n-netwerk ta' xi ħadd ieħor. Imma meta nitkellmu fuq il-portabilità tal-kontenut dan huwa kontinent tiegħek inti ħallast derba biex ikollok aċċess għal dan il-kontenut. Kif jista' jiġi xi ħadd u jgħidlek li f'pajjiż ieħor għandek tħallas mill-ġdid? għax jekk le mhux se jkollok aċċess għal dan il-kontenut. In this very issue Mela, f'din il-kwestjoni jiena qed nistenna illi fuq il-livell tal-esperti nafu li kien hemm ħafna pajjiżi li kellhom bid dubju tagħhom fuq il-problema tal-portabilità tas-servizzi mingħajr ma nistabilixxu dan in-numru konkretu ta' konkret ta' jiem. jina nafu koll kien hemm ċertu politiċi illi xtaqu illi jitolbu għal perjodu ta' tranzizzjoni twal. Bħalissa għandna perjodu ta' sitt xhur naħseb li huwa perjodu raġonevoli illi aħna jkollna perjodu ta' sitt xhur kif nifhimha jien. Però rridu niftakru illi minn settembru tas sena 2017 ħanneħħu il- riżati ta' roaming u minn mindu aħna maħniex ħankunu f'pożizzjoni illi għandna nibqaw nħallsu ir-roaming wieħed ħajjuża l-mobile tiegħu iktar żgur meta jkun qed jivvjaġġaw rridu nipprovtu wkoll aċċess legali għal dawn in-nies li jixtiequ jużaw il-mobiles tagħhom mill-15 ta' Ġunju tas-sena 2017 il qudiem jekk maħniex ħanu provdulhom aċċess legali, allura ħan isforzaw lil dawn in-nies sabiex jużaw VPN jew inkella aħna nafu illi ħafna nies qegħdin jgħidu illi huma jużaw id-downloads b'xejn, ġifieri ħajkollna għażla jew nagħtu l-aċċess legali jew inkella ħa nħallu l dawn in-nies jużaw ħafna iktar dawn il-free downloads. Iżda jekk jagħmel jekk aħna naraw li ħajkun hemm ħafna iktar nies li ħajżaw il-free downloads, fil-fatt nistgħu naraw li l-artisti u l-kreaturi tagħna mhumiex ħajkunu mħassa kif suppost. Din hija xi ħaġa li xtaqt ngħidha u xtaqt illi intom tappoġġaw din il-proposta minħabba li naħseb li din hija proposta li hija verament importanti. dis-sena aħna qegħdin nitkellmu fuq il-proposta ta' 700 MHz. Din hija kwistjoni li importanti għal konsumaturi minħabba li llum ma jniex possibilità li naraw se jiġi l-qoddim dawn ix-xandara jew kellha jipprovdu s-servizzi ta' telekomunikazzjoni ma jafux għalkemm huma jistgħu jibqgħu jużaw dawn il-frekwenzi aħna ridna nagħtu indikazzjoni li partijiet interessati mbagħad huma forsi ħajkunu kapaċi f'pożizzjoni li jagħmlu l-investimenti li hemm bżonn. Jumejn ilu aħna nedejna il-pakket tal-industrializzazzjoni aħna nafu li dan il-pakket mhux daqshekk marbut mal-kwistjonijiet tal-konsumaturi, però l-industrija il konsumaturi naturalment ma tagħmilx sens, ġifiri dawn ma żewġ kwistjonijiet li huma marbutin ħafna ma' xulxin. U anke il-pakket tal-industrija digitali tas-suq waħdin huma partijiet importanti u allura nixtieq li intom tappoġġaw dan il-pakkett ukoll. Dan ħajkun marbut ukoll ma' pjan ġdid tal-government. Jo propju wkoll jikkonċerna liċ ċittadini tagħna. F'Mejju, fil-25 ta' Mejju nittamaw aħna ħankun nistgħu noħorġu bil-pakkett tal-e-commerce tagħna. Ullum kif tafu Aħna rċivejna wkoll informazzjoni dwar l-inkjesta settorjali li saret kif ukoll kellna dan l-istħarriġ fuq ix-xiri eh, li qed isir li qed jgħid li terz biss ta' ċittadini tagħna li ppruvaw jixtru prodotti jew servizzi minn stat membru ieħor li ma kellhomx suċċess 2% biss ta' dawk li ppruvaw jixtru xi ħaġa minn stat membru ieħor. Ma setawx ikollhom aċċess għal dawk is-siti tal-internet 27% minn dawn in-nies illi kellhom aċċess għal dawn is-siti tal-internet ma setawx jirreġistraw minħabba li ma kinux mill-pajjiż tas-sit tal-internet. Ma kellhomx id-dritt illi reġistraw ma kellhomx il-indirizz tal-IP tajjeb. 22% ta' dawk in-nies illi kienu daqshekk ix-xurtjati li setgħu jirreġistraw Imbagħad kellhom problemi meta waslu sabiex iħallsu l karti tal-kreditu tagħhom ma kinux aċċettati. Kif tafu aħna għandna s-sepa Single European Payment Area, żona waħdanija s Ewropea. Dan ifisser li wieħed ma jistax jaċċetta dawn l-iskużi li qed ituhom il-kumpaniji, ġifieri li l-karti tal-kreditu jew il-metodu tal-ħlas li għażilt ma nistax naċċettaw, però fil- fir-realtà aħna din naraw li kien hemm 22% tan-nies li waslu sabiex jixtru xi ħaġa fuq l-internet minn pajjiż ieħor u qalulhom milli l-karta tagħhom ma kienitx attrittata. Jiena naħseb li hekk qegħdin nitkellmu fuq il-ħelsien tal-intrapriża. Pereżempju l-wieħed jista' jaċċetta il-Mastercard. Jekk inti taċċetta Mastercard illi nħarġet fil belġit taċċetta dik ukoll li nħarġet fi Franza. Però kifet kien hemm ħafna nies li kellhom problemi wkoll 32% kellhom problemi sabiex jirċievu il-prodotti u sardit u 26% kellhom problemi sabiex iħallsu mal-20% biss kellhom suċċess biex jixtru xi ħaġa online. Allura jiena nsaqsi veru illi għandna suq waħdini meta tnaraw li terz tal-ċittadini bits li kienu mistoqsija qed jirnexxilhom jixtru prodotti u servizzi fis-suq waħdini. Nittama li intom kelkom l-opportunità illi taraw dan il-videoclip ta' Bilk Jekk le, daħlu iktbu fuq YouTube bilku l-klim geoblocking nasib illi dan il-video jagħti idea ċara ħafna ta' situazzjoni sabu fija bħalissa ħna din is-sitwazzjoni kellna nbidlu ċertu affarijiet xtaqna illi nipprovdu ċertu obbligi wkoll u dan ma jfissirx illi l-entrepreneurs bil-fors irridu jkunu obbligati li jbieħu kif jagħmlu f'pajjiżhom da ma jfissirx li jkunu eh, obbligati kien hemm min qed jgħid li l-kumpaniji iż-żar ta' daqs medju m'hemmx għalfejn illi eh, Iżommu ma dawn l obbligi però l-kumpaniji kbar iva. u kien hemm qed jgħid li aħna qegħdna mingħata l-Kummissjoni li hemm min rid jagħmel ċertu sakrifiċċji u jitlef ftit mill-qlieħ. Le, jiena naħseb li nista' ngħid li servizzi ta' loġistika li bija jibatu s-servizzi jew inkella l-prodotti Diġa għandhom sistema bħal di u għandhom ukoll pick-up points, għandhom sistema bħal di ġifiri L-affarijiet għandhom jibqgħu kif huma, però jekk ikun hemm diskriminazzjoni pereżempju minħabba li inti għandek karti segretu maħruġa minn pajjiż partikolari, kienha xi ħaġa li mhijiex aċċettabbli. Jekk ikun hemm xi ħadd jew pereżempju jiena rrid nixxirriga l-tifla tiegħi. U jgħidu li l karti tal-kreditu tiegħi mhix aċċettata. Huma aħna naraw li hemm ċertu problemi, aħna stajna naraw li fil-fatt hemm bżonn nerġgħu noħolqu is-suq waħdini issa li l-ekonomija tagħna u l-ħajja tagħna tissir ibbażat aktar fuq livell diġitali, nistgħu naraw aħna kif dan l-ixkil jgħad verament titellifna. Aħna rridu neħu dawn dan l-iskil li għandna u noħolqu verament suq waħdini fl-Unjoni Ewropea, anke fil-pakket tal-kummerċ elettroniku. U problemi ta' delivery, aħna fil-fatt rridu naraw li nifukaw fuq din il-problema li hemm ċertu affarijiet li mhux qegħdin jaslu meta tixtrihom. Din hija xi ħaġa pjuttost komplikata. L-iktar prezz irħis għal pakket inqas minn 2 żewġ kilogrammi huma fl-Olanda, ġifieri 10 euro u 20 ċentesmu. Differenza bejn il meta tibgħat inti pakkett fl-Unjoni Ewropea u barra mill-Unjoni Ewropea għandna l-irħas prezzijiet fl-Olanda wkoll. Però hemm differenza kbira bej li tibat pakket fl-Unjoni Ewropea u barra mill-Unjoni Ewropea. Id-differenza hija kbira saħan 622 darba iktar. Aħna ma nixtiequx li nibdew bir-regolamentazzjoni u restrizzjoni ta' dawn il-prezzijiet, però nixtieq li jkun hemm iktar trasparenza ħalli jkun hemm xi sit tal-internet fejn wieħed jista' jaqabbel il-prezzijiet. Ħalli bekk ikun hemm iktar trasparenza kif qedtilkom. Nittamaw li bekk nistgħu nħeġġu iktar kompetizzjoni. Jekk ikun hemm iktar kompetizzjoni, jiena nsab ċerti li l-kumpaniji jistgħu joffru prezzijiet aħjar. Però skont 50% tal-kumpaniji tagħna u tal-konsumaturi tagħna li xkiel ewlieni illi qed iwaqqaf milli ikun hemm fil-fatt iktar kummerċ huma dawn il-prezzijiet għoljin sabiex tibgħat pakkett bil-posta. ħajkun hemm it-tieni pakkett ukoll illi ħajħroġ f'Settembru. Ħan nitkellmu f'dan dan il-pakkett dwar riforma tal-copyright. U aħna nafu wkoll irridu nħdossib ukoll dawn l-eċċezzjonijiet. Eċċezzjonijiet fil-qasam edukattiv, nies li għandhom ċertu diżabilità, nafu li rridu nsibu soluzzjoni għal mod ta' kif aħna nistgħu nimplementaw it-Trattat ta' Marrakesh. Minħabba li tkun ħasra li aħna ma nkunux nistgħu nirratifikaw it-Trattat ta' Marrakesh. Għaddew tliet snin minn mindu firmajna dan it-trattat u s-sat naraw li hemm ħafna disgwid bejn l-istituzzjonijiet u l-qorti tal-ġustizzja għandha tieħu deċiżjoni dwar min ratifika dan it-trattat fl-Unjoni Ewropea. Aħna nixtiequ li nipprovdu soluzzjoni tagħna anke jekk il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja mhix ħa toħroġ bis-sentenza qabel Settembru, però aħna b'dan il-pakkett ta' kontenut nixtiequ illi noħorġu b'soluzzjoni ħalli naraw kif nistgħu nimplementaw it-trattat ta' Marrakesh fl-Unjoni Ewropea. Nittama li ħajkonna suċċess f'dan il-proċess, però kif għedtilkom hija ħasra li aħna maħniex f'pożizzjoni li nagħmlu ma konniex pożizzjoni li nimplementaw u nirratifikaw dan it-trattat f'dawn l-aħħar tliet snin. Il-fluss ħieles tad-dejta din hija proposta li aħna bess jibna noħorġu f'Novembru u importanti ħafna li aħna nippermettu li l-informazzjoni u d-data tkun qiegħda tiċċirkola b'mod ħieles fl-Unjoni Ewropea nafu li f'ċertu stati membri l-idea hija li aħna naraw li jkun hemm lokalizzazzjoni ta' data f'ċertu pajjiżi partikolari, iżda kif nafu din hija xi ħaġa li ma ħadd wassalna mkien f'ħafna każijiet differenti aħna nafu illi huwa kważi impossibbli li tipprovdi servizzi ta' kwalità ta' veru jekk din l-informazzjoni din id-data ħatkun lokalizzata. Nafu li hemm ċertu stati membri illi fil-fatt din jitkellmu fuq it tracks trakkijiet, konnessi skanja pereżempju qegħdin jaraw illi din l-informazzjoni qegħdin jibatuha ta' sekwit u għaddin jagħtu pariri dwar il-manteniment tat trakkijiet, dwar pariri għas-sewqan, etc. Ġifiri, jistgħu jorganizzaw ukoll connected trucks, jisom ferroviji ta' trakkijiet, iżda xa jiġri bil-connected cars meta jaqsmu l-frontieri? U li data ħad tkun biss limitat għal pajjiż partikolari u ma ħajkollhom bżonn li jkollhom ċentri ta' servizz fl-istati membri kollha inkluz fil-Lussemburgu fl u wkoll minn fejn jiena jien. Din ħat iswilna ħafna u naħseb li aħna jekk nagħmlu hekk mhux ħanibbenefikaw mill-big data Pereżempju fil-qasam tal-mediċina, jekk aħna ħankunu qegħdin nitkellmu fuq id-dijanjosi, ħankunu qegħdin nitkellmu fuq tliet każijiet erba' jew ħamsa biss fis-sena. X'tip ta' benefiċċja lura nistgħu noffru liċ ċittadini tagħna? X'tip ta' imġiba simili aħna rridu naraw li ħajkonna minħabba il-konsumaturi. Din hija xi ħaġa illi miex tkun possibbli jekk aħna nipprovdu biss tliet darbiet jew erba' darbiet fis-sena. Aħna rridu naraw li d-dejta tkun tiċirka b'mod ħieles l-Unjoni Ewropea u nixtieq ngħid xi ħaġa oħra parti minn hekk. Aħna rridu naħdmu ħalli naraw illi nsibu ambjent li jista' jwassal għal flussi ħilsa bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi inkluż mal-Istati Uniti tal-Amerika minħabba illi il-kumpanija digitali hija kumpanija internazzjonali u kulħadd jista' jibbenefika. U anke fuq il-drittijiet ta' proprjetà intellettwali, direttiva tal influzzar jiena kif qedtilkom fuq dan ħajħorġ ukoll proposta mingħata tal-Kummissjoni f'Settembru flimkien mar-riforma tal-copyright. Jkun hemm riviżjoni anka tal-direttiva tal-servizzi audiovisivi, regoli ta' telekomunikazzjoni li huma wkoll importanti ħafna mill perspettiva tal konsumatur. U anka dawk li jipprovdu servizzi ta' telekomunikazzjoni ġifiri. Diħat tkun sena verament importanti għalina l-koll. Jina kontent illi l-Kommissjoni Ewropea waslet uh, għal sabiex nidi dawn ir-rapporti nittama li ħajkun hemm riżultati tangibli ħajntlaħqu qabel vaganzi tas-sajf. Grazzi issa Lest il-nwiġib mistoqsijiet tagħkom. On my list, Julia uh, Red, Virginia Rosere, Dan Zoltzen, Sabine Vahey, and Pascal. Grazzi għanna issa numru ta' kellima li jixtiequ jisaqsuk mistoqsijiet. Nibda bil-koordinaturi l-ewwel. Andreas, xtaqt titkellem? Evelyn mela. Grazzi ħafna, jiena ma tlabċ sabiex nitkellem minħabba li sibt li l-ewel kont se tistieden li l-koordinaturi sabiex jitkellmu l-ewel. Mela l-ewel net grazzi ħafna lilek għażiż kummissar l informazzjoni li tajtna li verament kont qed tidħol f'kull suġġett fil-fatt jiena naħseb illi nishtin kalmak fuq suġġett li ma semmejt, ġifiri kħahna kif ħan avvanzaw fuq il-pjattaforma ta' sharing economy, xtib ta' periodu ta' żmien qed prevedi għal din Eh, sharing economy minħabba li l-ċittadini huma verament interessati f'din il-ħaġa u anka ċ-ċittadini u l-parlamentari. Apparti minn hekk dawn iż-żewġ dossiers li inti semmejt tangible good supportability Dawn huma affarijiet li verament huma importanti li jenna niddiskutu aħna fil-Parlament Ewropew. Jiena bħala rapporter l kontenut online ma nistax inwedkom milli aħna ħanlestu qabel il-vaganzi tas-sajf minħabba li dan huwa dossier tant komplikat li aħna qegħdin naħdmu issa flimkien mal-Kumitat Juri u nixtiequ illi naħdmu b'mod li għamel sens u bilaqal minħabba li jekk naġlu wis mm, jistaw noħorġu b'xi ħaġa illi mhijiex tajba u ma tkunx tajba anka ma żommx anka ma treġġix fil-negozjati għal din raġuni aħna għandna lan li ntemmu x-xogħol tagħna sa tmiem din is-sena. Iżda mhux qabel il-vaganzi tas-sajf żgur li mhux ħajrna xxielna. Mhux ħajrna xxielna nillaħqu nlestu dan il-pakkett qabel is-sajf u nresqu il-votazzjoni sa Lulju pereżempju fil-plenar ta' Lulju żgur li le. Issa dwar ir-rabta ta' bejn il-kontenut online u il-prodotti tangibli, definizzjonijiet li għanna f'żewġ loqsma ħna nafu li hemm ħafna zoni vagi fejn m'hemmx definizzjonijiet u ħafna nuqqas ta' ċertezza legali wkoll meta nħarsu lejn definizzjonijiet li diġà hemm, meta pereżempju naraw li ma software jorbot iktar ma dossier partikolari u mux maliħor, jina nasab li fuq dan irrit naħdem iktar fuq dan il-punt ħalli bekk u dawn l-inċertezzi legali. U anke meta nitkellmu fuq il-prodotti tangibli, tangible goods, naħseb illi nista' nsaqsik il-mistoqsija illi hija marbuta wkoll mal-istrateġija eh, digitali. Il-problema li hemm leġiżlazzjonijiet differenti ħafna fuq eh, ix-xiri online u offline. Li din hija xi ħaġa li qiegħda tħawat iktar lill konsumaturi U l-ċittadini kif ukoll il-kumpaniji żgħar daqs medju huwa hija problema kbira l-kumpaniji żgħar daqs medju jippruvaw jilħu eh, livell fejn jistgħu jifmu kollox jiena naf illi għall-Amazon di mhix problema kbira minħabba illi huma qegħdin nibiħu biss online iżda għal dawk illi għandhom ukoll modelli ta' business illi ħaltu xiri online u offline naħseb illi din tista' tkun xi ħaġa li verament tista' tħawadhom il-Kummissjoni Ewropea naħseb li nista' ngħidher li hemm ħafna affarijiet li rridu niddiskutu qabel ma nkunu nistgħu ngħidu li għamilna progress. Dan Dalton. Dan Dalton. Grazzi President u Kummissarju. Huwa tajjeb li qiegħed fostna. Mela, l-ewwel net fuq il-portabilità li semmejt ħafna inti għalija naħseb li inti għandek raġun. U s-soltu ma tantx ngħidha din, l-grupp tagħna ma tantx naffoġġaw il-Kummissjoni, però hawnhekk għandek raġun, approċċ tajba li tħares it-territorjalità u apparti minn hekk titrattaw il-problema qegħdin, il-problema ewlenija għalija hija imħasseb jiena li dan huwa l-bidu ta' moviment lej liċenza pan u naħseb li l-mod kif nindirizzaw xi ħaġa bħal din huwa li nirranġaw l-awtentikazzjoni. Ma naħsibx li għandu jkollok limitu ta' żmien għaliex meta jkollok dan imbagħad teħles mill-ġustifikazzjoni għall portabilità u mbagħad in-nies jispiċċaw biex jużaw il-VPN. L-awtentikazzjoni hija ħaġa importanti jekk ma' Jekk ma tagħmlux dan tajjeb, allura mbagħad nispiċċaw bi problemi ta' territorjalità. Però l-sfidi ok, identifikajtu l-problemi wkoll u nappoġġaw l-approċċ tagħkom dwar il-kontratti digitali. X'taħsbu intom dwar is-sitwazzjoni issa li se jkollna fejn se jkun hemm regoli differenti għal beħ online u offline u dan kif se jaħdem fil-prattika hemm periklu li se jkun hemm konfużjoni għaliex ovvjament iż-żewġ metodi eh, huma prevalenti ħafna. Nixtieq eh, nkun naf x'taħseb inti. Irridu nkunu daqsxejn attenti, ma rridux inġelu l-kumpanniji li jibbijaw fejn ma jridux jibbijaw, speċjalment jekk imbagħad jekk jispiċċaw biex kollhom ħabtu wiċċhom regoli ta' vatt, eċetera. Jiena nappoġġa ġenerali l-operat tagħkom, però rridu niżguraw li ma naħdux żbalja li xil bil-żbalja nispiċċaw biex innafru lin-nies. Noqogħdu attenti. Un mbagħad imħasseb ukoll dwar diskussjoni imsejsa dwar l-użu tad dejta bħala munita. Noqogħdu attenti hawnhekk ukoll għaliex dan jista' joqtol ukoll il-mudell ta' free apps. U dawn huma mudell popolari ħafna li ħafna Ewropej jużaw ta' kuljum. Noqogħdu attenti hemmhekk kif nindirizzaw dan il-punt ukoll Imbagħad ukoll inti semmejt il-YouTube. Ħaġa tajba, però nittama inti mx qed tgħid li aħna jkollna nħallsu tal-videos li naraw. Ma rridx niżra konfużjoni fil-Kummissjoni hawnhekk, però l-biraħ kien hawn il-Kummissarju jenu jien nistaqsejtu dwar proposti possibbli għal xi tip tal-levvi fuq servizzi ta' abbonament bħal YouTube pereżempju u diskussjonijiet ukoll dwar ċerta taxxa għan new aggregators. U t-weġiba tal-Komissarju mitnax kent pozittiva, jisu li l komissjoni kienet għadha tikkontempla din it-triq. Huwa għalu koll li eh, l-publikaturi ewlenin jidel għadin ibbatu, pero dan qed jiġri għaliex huma għadhom ma ddattawx għad-dinja teknoloġika, hemm bżonn jaddattaw. Ġifieri t-talba tiegħi hija din, jekk jilġobkom tirregolawx dawn l-oqsma għaliex tispiċċaw biex toqtlu l-mod kif ħafna nies jużaw l-internet. Nixtieq li inti tur impenn li intom mhux se tagħmlu dan, però nissuspetta li dan ikun diffiċli. Imbagħad is sharing economy. Għalija, għandna naħsbu fil-konsumaturi. Ix-sharing economy l-konsumaturi toġobhom jixtiequ jaqsmu ħafna huma hemm ħafna kumpanniji wkoll illum il-ġurnata fissuwi fejn qabel laqas biss konna nafu li jeżistu. Sani għafissa semmur sal sal toilet, però mbagħad nistenna weġib tagħkom. Dieter Xaransova. Grazzi. Grazzi kommiss. Kommissarju. Hija ħasra li minħabba l-votazzjoni ma tanċaw nies illum hawnhekk. Eh, l-aġenda tagħkom importanti ħafna l-kumitat tagħna u naħseb għandna niltaqgħu aktar ta' spiss. Kuntenta li naraw kol li bis-saħħa tagħkom issa iċċaqlaqna mill-kliem għal fatti. Għadin naraw l-ewwel proposti ħerġin mill-Kummissjoni. Għannom tal-grupp tagħna nistgħu wiedek li aħna se nagħmlu l tagħna biex nagħmlu progress bl-aġenda għaliex aħna rridu r-riżultati briż iċ-ċittadini. Inti semmejt ħafna proposti, mhux se noqgħod nidħol fid-dettall, però nixtieq inkun nafx taħseb inti dwar l-inizjattiva riċenti tagħkom fuq li government l-standards u l-inizjattiva tal-cloud dawn huma affarijiet tajbin ħafna il-mod kif aħna nistgħu innaqsu iċkil fis uniku, però fl-istess waqt dawn se jfissru ħafna spejjeż u inti l li mhux qegħdin tikkontemplaw finanzjamenti komunitarji Sekram il-possibilità ta' sħobiet mal-privat u l-involviment tal-Istati membri u koll. Nishtiq nkunnaf naf jekk istux il-situazzjoni ekonomika u politika fl-Europa. Jekk iva, jekk għandkom xi feedback mill-Istati membri u mpen naħa tagħhom ukoll. Ġulja għal-ħodor mbagħad nitlob il-Sabinja u Pascal biex jaraw min se jitkellem minnhom għannom tal-PPE. Niskuża ruħi, jiena irrid immur ukoll mhux it-toilet però ntillaqa' mal-presidenza fuq dossier importanti ieħor, skużani. Dak li se nagħmel huwa li se nitlob il-kelliem l-oħrajn biex jitkellmu b'mod konċiż fil-qosor ikollhom minuta jagħmlu l-punt tagħhom. B'mod il-Kummissjoni mbagħad ikollha ċans tirrispondi. U għajna lura però din is-sessjoni nistgħu nġabduha sa nofsinhar u għaxra. Imbagħad nitkellmu dwar it-type approval fuq il-vetturi għaliex din hija kwistjoni importanti wkoll, importanti għall konsumaturi. Issa Ġulja mbagħad Sabin u Pascal iddeċidu intom min se jitkellem. Grazzi, Viċi President, tajjeb li qegħdin nerġa' narawk hawnhekk. Issa se noqgħod hawnhekk qed ġiba tiegħek imwieġek. L-ewwel ned naqbel bisħieħ ma' dak li qed inti dwar geoblocking u portability. U importanti li jindam tmexxuna fuq dan il-qasam. Fil-waqt li huwa tajjeb li f'Mejju se jkollna xi proposti fuq eh, l-e-commerce u l-geoblocking, konsultazzjoni pubblika tal komissjoni u rrit li l-konsumaturi tħassib ewlini jibqa l-geoblocking tal-kontenut. U importanti l komissjoni tkompli taħdem fuq dan is-suġġett. Nafu li l-pakket tal-copyright issa ġi pospost tal settembru m'hemmx tagħmel però nixtieq ngħid ukoll li d-direttiva tal-Cable and Satellite mhix effettwata mill-konsultazzjoni li għaddejja fuq il-copyright tista' tiġi trattata b'mod veloċi. Fuq il-pakket tad drittijiet tal-awtur kellna xi informazzjoni konfliġenti fuq il-Marrakesh. Eh, Irċevejna x'informazzjoni fuq it-time plan dwar jekk it-trattat ta' Marrakesh ġiex post-post għall-aħħar tas-sena per film fimtek sew se jiġi fl flimkien mal-pakket tal-copyright f'Settembru issa. Jekk forsi tiċċara daqsxejn x'inhu jiġri, huwa importanti li jkollna pakket separat għaliex naħseb li l-implementazzjoni ta' Marrakesh hija ħaġa bla kontroversji nista' nadduha b'mod veloċi u mbagħad nittama li tiġi implementata fil-forma ta' regolament b'mod li ma naħlux sentejn oħra l-implementazzjoni. Apparti minn hekk fuq il-pakket ta' dritti tal-awtur, Hawnhekk hawn eh, nizzel proposta tal-copyright u l-proposta tal-cable and satellite, però mhuwiex ċar kif il-Kommissjoni beħsieba tindirizza l-inforzar eh, se jkun hemm reviżjoni ta' direttiva jew inkella se tindirizzaw l-inforzar fil-proposta infosog. Għalix, eh, situazzjoni mhix ċara, inti semmejt ukoll l-edukazzjoni u l-libreriji, ma semmejtx eċċezzjoni tar-riċerka però. Eh, data mining ovvjament parti mill-aġenda, però eh, użi oħrajn riċerkaturi importanti u nixtieq nkun naf jekk il-Kummissjoni ix se tagħmel eċċezzjoni waħda ġenerali għall-edukazzjoni u riċerkaturi jew inkellek hux beħsiebkom li jkollkom xi ħaġa differenti. Dan Dalton diġa semma punt importanti dwar il-kwestjoni ta' eh, taxxa possibbli fuq il-levi, ma nafx kif xi ħaġa bħal din tista' taħdem bid-direttiva tal-e-commerce. Il-Kummissjoni ma tixtieqx li tiftaħ din id-direttiva u jekk dan huwa l-każ, allura pjattaforma li tippermetti l-uploading ta' videos minn partijiet terzi, user generated content, dan ma jistax jiġi mtaxxat nixtieqek tiċċara li mhux se jkun hemm riforma tal-prinċipju safe harbor jiġifieri. Fuq dan is-suġġett. Eh, konna sorpriżi wkoll il-Kummissjoni ddeċidiet li tagħmel konsultazzjoni fuq il-kwistjoni ta' copyright anċillari Din id-diskussjoni ilha ħafna għaddejja. Il-Parlament diġà vvota kontra proposta bħal din fir-rapport tiegħi sena ilu, ġifiri din miex ħaġa ġdida eh, għalkemm il-Kummissjoni se qed titlob dwar xi ħaġa aktar għall pubblikaturi kollha issa għalfejn dan is-suġġett reġa' feċ minkejja l-Parlament għal eh, ħareġ kontra dawn il-proposti u għalfejn dan is-suġġett iddaħħal fil-proposta ta' copyright u waqqafa għalkemm Juncker għal dinja priorità għal kommissjoni Grazzi. Sabin. Sabin. Iva minna ħatijaj, grazzi kbira illi għandi l-opportunità li ħna nkellmu kun għamlu skambju miegħek nixtieq illi nitkellem fuq ċertu affarijiet li semmejt inti fuq il-portability per eżempju. Inti semmejt bosta drabi li l-verifika ta' fejn toqgħod ta' domicilju ħajkun verament importanti fil-qofol ta' dan ir-regolament minħabba li naħseb li time limit mhuwiex xi ħaġa li tagħmel sens iżda fil-kuntest ta' eh, sitwazzjoni kif hija huwa l post fej joqgħod il-konsumatur għandha tkun iddefinita u verifikata ħalli dan ma jkunx eh, taxkil għal trasferiment transkonfinali. Jiena wkoll smajt l inti qed tkellimt ukoll fuq il-prinċipju territorjali anka għal films u għal settur tax xandiru tal-medja u illi anka flotja tal-liċenzja ħaj dawn tip ta' verifika ħajkun importanti ħafna ħalli s-sistema taħdem tajjeb. Jiena naħseb li fil-proposta tal-Kummissjoni aħna rridu niddefinixxu dan kollu. Kummissjoni qiegħda toħroġ bat id-delegati, insa naħseb li hemm bżonn li jkun hemm verament ta' sistemi tajbin ħalli aħna nkun nistgħu niverifikaw id-drittijiet ta' service providers ħalli naraw kif nistgħu nofru dawn dawn il-punti. Issa, it-tieni punt ukoll dwar il-geoblocking li mhuwiex ġustifikat. Bosta osma per eżempju fuq l-indrizzi IP, fuq il-karti tal-kreditu maħruġin f'pajjiżi oħrajn, u allura jiena nixtieq li mhux biss nsaqsi fuq il-portabilità minħabba li din hija xi ħaġa verament importanti f'dok il-verifika tal-post ehm, fejn toqgħod, però Jena naħseb li għanna nifirdu dawn l-affarijiet ħalli jkollna verament kamp ta' applikazzjoni ċar ħalli jkollna regolament li jaħdem tajjeb. Apparti minn hekk bosta eżempju nistantikom bħal pereżempju il-ferrovija tal-Olanda fejn l-offerti ikunu fuq l-internet. Iżda jekk jien għandi karta tal-kreditu mill-Ġermanja u mill-Belġu ma nistax nibbenefika minn dawn l-offerti. Ġifieri hemm ħafna affarijiet li għadhom problema u hemm bżonn li aħna nappoġġaw biss ħalli navvanzaw fuq din il-ħaġa. Parti minn hekk l-istrateġija fil-kontest tal-infrastruttura u koll hija xi ħaġa importanti ħafna aħna nafu u li u kol bej l-istati membri aħna għanna differenza kbira fuq il-networks. Inti xtaħseb fuq dawn il-diskrepanzi kbar f'dawn is-snin li ġejjin, kif nistgħu nibbilanċawhom daqsxejn ħalli konna iktar stabilta u anke f'dan il-kuntest inti x'taħseb fuq il-kompetizzjoni fis-settur ta' telekomunikazzjoni. Tendenza palissa fil-Ġermanja hija li aħna nerġgħu mor lura l-monopolizzazzjoni kolli ngħid. Issa eh, fil-fatt għandna ċertu każijiet li ressaqna qudiem il-Kummissjoni fuq il-Direttiva tal-Audiovisiv jiena nixtieq insaqsi wkoll x'inhi l-pożizzjoni tal-Kummissjoni fuq il-kamp ta' applikazzjoni kif aħna ħana nirregolaw ukoll servizzi lineari u mhuwiex lineari kif għamlu dan kollu fil-ġejjini, il-kwistjoni tal-protezzjoni tal-konsumatur tal-konsumaturi tal żgħar li huma żar ukoll nina nixtieq nkun naf x'inhuma l-idea tiegħek u anke fuq is-suġġett tal-copyright inti tkellimt mhux biss fuq il-kwistjoni ta' exceptions u limitations li kollegi diġà saqsew fuq iżda anke fuq il nies li għandhom diżabilità. L-istituzzjonijiet Ewropej bdew kollu li qegħdin jagħmlu issa favur nis li għandhom diżibilità inti x'taħseb illi tista' ddaħħal fil tista' dan il-pakkett sabiex ukoll tgħin nis nies Minu Minuta kull wieħed issa jogħġobkom, Pascal. You know Jose, Kaya Kallas and me. One minute. Thank you, Chair. Grazzi. Dafür Ausführung, ich werde das in einer Minute. Grazzi ħafna jina ma nafx kemm ħajna irxili f'minuta dwar il-kwistjoni ta' tangible goods nixtieq nitkellem u d-direttiva li hija proposta pereżempju jekk hemm xi ħadd li jixtri xi ħaġa online għandu fil-fat jgħoddi mill-istess drittijiet offline jiena naħseb illi hemm bżonn li nagħmlu din id-differenza l għennet il-Kummissjoni għalfej edha tagħti iktar drittijiet lil dawk li xru online milli dawk li xru offline. Il-Kummissjoni diġà qalet ukoll illi d-direttiva il ta' drittijiet ta' dawk li jixtru offline ħajkunu reveduti fil-kuntest ta' rifit. Għandek xi timetable partikolari li fija inti beħsibek tara li l-Kummissjoni ħad toħroġ b'reviżjoni ta' din id-direttiva. It-tieni u t-tiet mistoqsija fuq il-portabilità fuq il-kontenut online n-nies li fil-fatt fuq livell transkonfinali qegħdin eh, jivvjaġġaw sabiex imorru jaħdmu aħna nafu li hemm ħafna nies 0.4% tan-nies fil-fatt tal-popolazzjoni Ewropea jivvjaġġaw minn pajjiż għal ieħor, ġifieri mhux eżaġerat laqqas bħala numru. U inti qed li ma jagħmilx sens li aħna jkollna dan il-perjodu ta' żmien bħala limitu għal portabilità u anke fuq il-roaming u fuq l-użu ġust fil-kuntest tal- eh, direttiva li dan l-użu ġus dan il-fair use għandu jkun definita ħjar mill-Kummissjoni u l-kap tal-Proximus fil-fatt qalu illi fil-fatt jixtiequ jkunu jafu kif il-fair use jista' jkun limitata għal 40 sa 50 eh, jum jien nasab li għadaw in-nies li fil-fat jivvjaġġaw u jaqsmu fl-intresa biex imorru jaħdmu, nasab li ħatkun problema minħabba li aħna ħanaraw li tneħħija tar roaming mhux ħatibbenefikhom u ħajkunu jisom ikkastigati darbtejn. Inti taħseb li dan il-perjodu ta' 40 ta' 50 jum bħala limitazzjoni ħajkun introdott anke fil-kuntest ta' fair use? Merci Vicky. Monsieur le Vice-président, euh, un mot d'abord sur euh, les... Grazie, Hafna. Se nistenna sa' kem tpoġġu l-headphones mela fuq il-file illi għanna u dimna Mod partikolari, il-kummerċ u id-drittijiet tal-konsumatur għal kontenut digitali aħna għandna bażi legali f'dan il-kontenut u m'hemmx mistoqsijiet fejn il-Kummissjoni mhix qed tirrispondi fil-proposta tagħha. Mod partikolari naħseb fil-mezz kif nisa niżguraw il bej il leġislazzjonijiet differenti skont it-tip ta' approċċ taċċibli u intanċibli, dependi mill-kontenut digitali jew kontenut ieħor modalitajiet ta' beħ online u mhux u għalhekk hemm affarijiet li jitħawdu ehm, u għalhekk eh, meta nitkellmu fuq dan it-test jiena naqbel ma tħassib ta' Evelyn għax jekk ikonna żewġ sistemi ta' pensjoni tal-konsumaturi li koeżistu eh, dik li protezzjoni partikolari għal online, il-konsumaturi se jkollhom jifmu żewġ oqsfa eh, leġislattivi differenti speċjalment għal dawk li huma online u naħseb illi protezzjoni tal-konsumatur ma tantx forsi hija priorità, pjuttost biex nitoġbu mal min qed ibih il-prodotti online. Issa biex nkunu nistgħu nirrispondu għall sfidi hemm il-kwistjoni tal-territorjalità ġanu għal prinċipju li hemm bżonn jibqa' sħiħ għax dan ikun jista' jgarantixxi li l-partit kollha interessati jew pereżempju finanzjament tal-kultura. Jekk nabbandonaw din il-kwistjoni naħseb l verifika tal-post ta' residenza u ir-realtà ta' residenza abitwali bżonn nifakaw fuq dawn l-aspetti regolamenti kif jeżisti illum huwa ma tantx huwa ċar attwalment fuq il-pjattaformi tkellimt fuq YouTube, u kif żewġ terzi tal-utenti online huwa 10% biss ta' dħul għall-artisti, ma meta jkollna pjattaformi ta' medjazzjoni digitali, kif tista' tiżguraw illi din il-pjattaforma ma tkunx tista' tagħti retribuzzjoni li suppost jieħdu bħala ehm, operaturi ekonomiċi. Grazzi. Yes, thank you. Grazzi. Jiena għandi mistoqsija qasira li mhix marbuta mal-proposti fuq il-mejda bħalissa, hija marbuta mad-direttiva tal-kummerċ elettroniku mistaqsija għadin. Il-Kummissjoni x'inhi tagħmel biex tiżgura l-implementazzjoni uniformi ta' din id-direttiva għaliex aħna fi-stati membri differenti rajna diskussjonijiet marbin ma' miżuri terroristiċi u miżuri wkoll li qegħdin ġu implementati differenti minn pajjiżi differenti fuq il-kontenut illegali pereżempju. Kif kif dar għedin jiġu implementati? Qed tagħmlu xi ħaġa biex tiżguraw li jkun hemm implementazzjoni xirqa u uniformi. Grazzi. Għandi shopping list jena hawnhekk dawn il-mistoqsijiet kollha dwar il-ħarsin tad-data GDPR lesti li jivvotaw però rridu niżguraw li jkun hemm linji gwida ċari għall-implementazzjoni. Rridu niżguraw ukoll li pereżempju meta nqisu l-kontenut digitali u nħallsu l-affarijiet bid-dejta rridu niżguraw li jkollna approċċ li jaħdem tajjeb u ma jkunx hemm konflitt mal-GDPR. Għaliex jista' jkun hemm konflitt bejn dawn iż-żewġ leġiżlazzjonijiet dwar l-intermediary liability, speċjalment fir rigward tal-pjattaformi, hemm ħafna tħassib dwar responsabilitajiet addizzjonali fuq spallet l-intermedjari u l-pjattaformi. Rridu attenti li ma nagħmlux diffiċli għalihom biex ikunu konformi ma' leġiżlazzjoni. Noqogħdu attenti hemmhekk ukoll. Dwar l-istandardizzazzjoni, Aħna diskutajna t-titib il-biraħ, b'mod partikolari l-ħtieġa li naħdmu ma l-Istati Uniti fuq tkabbir digitali. Naqodu attenti li mhux qegħdin niżviluppaw standards Ewropej li jkunu differenti minn dawk Amerikani u differenti minn dawk internazzjonali fuq asma bħal ċiber sigurtà. Zammu f'moħħkom id-diskussjoni tal-istandardizzazzjoni li qed tiżvolġi brabta mat-TTIP ġifieri. Importanti li jkun hemm standards globali. Dwar il-geoblocking. Nifmu li m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni, però fl-istess waqt ma rridux inġelu kumpaniji tradizzjonali li jkollhom joffru l-istess prodott għall-istess prezz f'kull ħanut fl-Ewropa. Irridu niżguraw ukoll il-konsumaturi xorta waħda jista' jkollhom l-għażla tagħhom. Kontenut vast eh, ħafna għażla rridu aħna fil-kontenut. Dawn huma l-punti li ddiskutejna l-ġimgħa l-oħra ġifieri. Il-ħtieġa noqogħdu attenti fuq id definizzjoni tal-plattaformi li jkunu future proof, noqogħdu attenti għad definizzjonijiet eh, tagħna. tixtiequ twieġbu dawn il-mistoqsijiet issa mbagħad inkomplu. Grazzi ħafna. Jiena jidher li li m'hemmx ħtieġa ta' mistoqsijiet ta' tweġibit minn naħa tiegħi. Vicky Ford diġà konkludiet eh, eh, xirrit ngħid jiena, ma nafx għalfejn għedin nistaqsuni, jiġifieri biex neħdu neħu f'din il-laqa, aħna naqblu fuq dawn il-punti u x'inhu però. n <clears throat> nwieġeb, però għajdu li ma tarrit nikkonkludi. Dwar il-pjattaformi, nibda minn hemmhekk. Dwar il-pjattaformi, iva, sew qed tgħid inti, hemm tipi differenti ta' pjattaformi u meta n-nies jitkellmu dwar pjattaformi huma jaħsbu dwar kwistjonijiet differenti xi wħud jaħsbu dwar search engines, pereżempju, jixtiequ aktar trasparenza hemmhekk, jixtiequ jkunu jafu fejn dawn is-search engines qegħdin jippromuovu l-prodotti tagħhom minn fejn. Ġejjin dawk ir-riżultati ta' tfittxija, eċetera. Naħseb li hemm bżonn ċerti tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet għal dawn in-nies li jixtiequ aktar trasparenza, nies oħrajn Eh, jaħsbu dwar il-ħarsien tal-konsumaturi, jaħsbu dwar il-xufira tat taxi per eżempju. U ovvjament, kull min jaħdem fis-suq Ewropew irrid jirrispetta r-regoli tagħna. Però aħna il-politiċi rridu nżammu f'moħħna li ix-sharing economy se tibqa' magħna u ħaddum magħna wkoll, forsi għal dejjem tibqa' magħna. Biex hemm possibilitajiet tekniċi ġodda llum il-ġurnata, il-leġislaturi irridu jaddattaw ukoll. U għacċar fil-Kummissjoni Ewropea m'għandniex pjanijiet biex neqirdu l-innovazzjoni jew nirregolaw il-pjattaformi. Xejn affattu. Xi soħrajn fir-rigward tal-pjattaformi jaħsbu dwar il-value cap. Hemm tipi differenti ta' pjattaformi li jipprovdu pereżempju l-mużika, xi pjattaformi għabbażi tal-abbonament ikollhom 140 abbonat fix-xar u dawn il-pjattaformi qegħdin jikkontribwixxu għal ġenerazzjoni ta' ħafna flus, eh, Spotify per eżempju. Però mhux biss, hemm pjattaformi oħrajn ukoll. Eh, Appoġġati reklamar dawn il-pjattaformi għandhom biljun kuntat eh, fix-xar, però dawn il-pjattaformi jikkontribwixxu 0.7 biljun mbagħad. Lil mużiċisti Ovvjament dawn il-pjattaformi jgħidulek ma nafux x'inhi jiġri bil-pjattaformi tagħna aħna intermedjarji neutrali. Ir-regoli jridu jkunu aktar ċari allura. B'mod li ngħidu li aħna tassew neutrali. Però meta xi ħadd ibbieħ il-prodott il-prodotti xi ħadd qed juża il-prodott ta' ħadd ieħor mingħajr ħlas. Eh, Dika kwistjoni oħra, mhux qed nipponta subajja lejn ċerti pjattaformi, però ovvjament hemm bżonn li regoli jkunu aktar ċari. Eh, dawn il-prinċipji jaħdmu tajjeb ħafna meta ikun hemm sitwazzjoni abjad jew iswed. Il-kontenut illegali fuq ċerti pjattaformi, pereżempju, ir-regoli jaħdmu f'dak il-każ, però Jekk ikun hemm kontenut legali użat illegalment fuq ċerti pjattaformi, allura sendumu daqsxejn biex innaħħu dan il-kontenut u b'mod immedjat wara ċerti minuti jekk dan il-kontenut jitneħħa, xaħat ieħor jispiċċa biex l-istess kontenut jerġa' jtellgħu. U l mużiċisti mbagħad jgħidulna erġgħu naħħuh il-kontenut u tħalluħ xerġa jiġi uploaded u rridu nisimmaw aħna lil dawn il-mużiċisti li jilmentaw maħna. Din mhix biss kwistjoni ta' il-fair remuneration, punt importanti wkoll dan, però hija sitwazzjoni ta' level playing field bejn dak il-pjattaformi appoġġati mir reklamar u l-oħrajn li kollhom servizz beħlas. Aħna fil-Kummissjoni ddeċidejna li ma nadottawx approċċ orizzontali li nippruvaw nirregolaw il-pjattaformi kollha b'regolament wieħed. Xi ħaġa bħal din impossibbli. Dwar is-safe harbor issa. Is-safe harbor se jibqa' kif hu. Iddeċidejna li nieħdu approċċ li indirizza eh, il-problemi u nippruvaw nsibu soluzzjonijiet konkreti fuq problemi konkreti u mhux noqogħdu nibdlu l-prinċipji bażiċi tal-internet. Mhux se jkun dan l-approċċ tagħna, imbagħad il-geoblocking. Din il-proposta Għonek għanna kwistjoni ta' libertà intraprenditoriali. Kif tafu, eh, per eżempju, f'shopping center kbir, il-prezzijiet aktar baxxi mill-li jkunu fil-periferija, eh, il-prezzijiet se jibqgħu differenti bil-fors, anke fid-diġital, però l-konsumaturi għandhom bżonn li jkollhom l-għażla. Jekk inti tistaqsi għal żewġ prezzijiet għoljien jien għandi d-dritt li immur fuq website jew ħanut ieħor hemm bżonn l-għażla u l-għażla trid tibqa' għal darb'oħra nixtieq ngħid li dan l-obbligu li wieħed ibih bħal qisek qiegħed id-dar m'hemmx l-obbligu mbagħad li dak li jkun jirċievi dak li dak li prova jixtri, però għalija f'dan il-każ għalija il-liġi tal-bejjeħ trid tapplika. Kif se jiġri dan brabta ma' Ruma wieħed pereżempju? Irridu nagħmluha ċara xi ħaġa bħal din, però din is-soluzzjoni tista' tkun waħda sempliċi. U dawn il-bejjija m'hemmx għalfejn jinkwetaw fuq il-lingwaġġ użat. Eh, dawn it-tikketti eċetera. jekk eh, kun hemm xi problema inrot lura eh, l-apparat minn fejn xtrajtu. U memx għalfej jinkwieta il bejje ħaġa bħal din hija ideali. Eh, imbagħad dwar l-istandardizzazzjoni. Hija xi ħaġa estremament importanti. Xi ħaġa tajba biex jinfetħu l-standards. E, ftit ilu kelli laqa. Ma' Gianni Rometti mill-IBM. L-IBM prattikament kompanija Ewropea għaliex ilhom fit-territorju tagħna aktar minn mit sena. E, jafuh is-suq Ewropew ukoll. Jgħidu huma li hemm ħtieġa li noħolqu dawn l-open standards flimkien mal-Amerikani għall-internet pereżempju tal-affarijiet. Dwar l-internet tal-affarijiet irridu ngħidu li diġa' għandna aktar minn 600 standard differenti li jitratta dawn il-kwistjonijiet fl-Unjoni Ewropea. Għal negozji żgħar huwa impossibbli li wieħed jifhem x'inhuma dawn l-standards kollha skont dawn in-nies li jipproduċu il-prodotti domestiċi il-home appliances, eh, inti jekk trid tqabbat eh, il-fridge mal-washing machine, per eżempju mal-vacuum cleaner, allura trid daħħal ċippa eh, f'dawn l-appliances. U l-ispiża, il-prezz ta' din iċ-ċippa huwa huwa 50 sena jgħid il-kelliem. E ġifir il-punt huwa dan. Għalfejn il-konsumaturi tagħna irridu jħallsu 49 euro aktar, 50 euro. Hemm bżonn standardizzazzjoni aktar b'saħħitha. Il-proċess huwa msejjes fuq ħames oqsma prioritarji, inkluż eh, l-internet tal-affarijiet. Standardizzazzjoni tibqa' kufinni inni però din hija ħaġa msejsa fuq l-element volontarju mmexxi mill-industrija. Hemmhekk m'hemmx bżonn tibdil però bl-użu tal-flus tal-konstituenti nistgħu nibdew nħaffu ċerti ċerti ħidmiet u hekk irridu nagħmlu. Ir-responsabilità tal-intermedjarji imbagħad. Hawnhekk naħseb li diġà semmejt xi ħaġa. Eh, rridu nżommu safe harbor f'dan ir-rigward, però hemm bżonn li r-regoli jkunu aktar ċari. Eh, ma rridux noqogħdu inwaħħlu fil-pjattaformi ngħidu li huma ħżiena, pereżempju. U mbagħad ma nagħmlu xejn. Xi ħaġa bħal din mhix idea tajba lanqas. Imbagħad ovvjament m'għandniex pjanijiet biex eh, nentaxxaw il-YouTube affarijiet bħal dawn. Din l-informazzjoni smajta mill-medja li n-nies smajt li l-Kummissjoni kien qed tiddiskuti l-possibilità ta' taxxa tal-YouTube. Però skużawni le, eh, jina minix involut f'dawn il-gruppi fejn qegħdin isiru dawn id-diskussjonijiet. Qatt ma poġġaj dawn l-idea ta' laqqas jiena. Però għal darbohra, jekk ikun hemm ħtieġa irridu niċċaraw ir-regoli. Il-portabilità. il portabilità M'hemmx limiti konkreti f'dan ir-rigward. Għaliex m'hemmx bżonn. Però eh, l-abbonament għandu jkun il-linja ta' distinzjoni. L-identifikazzjoni hija part importanti wkoll ta' proċessi bħal dawn, irridu nħarsu l prinċipju tat territorjalità aħna għaliex il-finanzjament ta' films ġodda per eżempju għom sejjes fu eh, territorialità. Dan il-prinċipju minix kontri jħiena, pero kontra l-esklusivita territoriali. Xinis jgħidu li per eżempju irridu nqisu l-investituri potenzjali untu għom territorialità esklusiva. Pero skużawni, din l-esklusivita irridu naħsbu dwar dawk l-20 fil-mija tal-utenti li jużaw il-VPN jew 68 fil-mija tal-utenti li inniżlu illegalment. Skont id-direttiva kapsat anki legalment m'hemmx esklusività assoluta territorjali u dawk in-nies li qegħdin jagħtu lil xi wħud esklusività territorjali l dawn in-nies ngħidilhom intom qegħdin tikdbu lil dawn l-investituri għaliex xi ħaġa bħal din ma teżistix. Lan tagħna huwa li nagħtu aċċess legali lin nies tagħna fir tal-kontenut diġitali. Lan tagħna huwa li jkun hemm ħlas ġust lil min joħloq ix-xogħol, li kittiba mużiċisti, eċetera, kif irridu nagħmlu. Ah, kważi speċjal il-ħin però għadni nibda. Sal-punt li jmiss. Jena diġajet li din il-Komissjoni m'għandix pjanijiet biex taqret l-innovazzjoni jew tidderegola l-pjattaformi. ħafna mistoqsijiet sinjuri u kull membru tal-Parlament donnu li fajjar li 15 mistoqsija, li diffiċ li l-inwiġi pal kollox, dbar il-frekwenzi kien hemm mistoqsija. Naf li f'ċerti pajjiżi hemm ċerti problemi dwar kif wieħed jagħti aktar minn 700 MHz għaliex hemm ċerti problemi dawn il-pajjiżi qegħdin jitolbu għal periodi ta' tranzizjoni twal, però din hija kompetizzjoni u mhux biss kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropea, però anki xi ħaġa globali. Ovvjament, jista' jkun hemm tranzizzjoni twal sentejn 20 sena u nibqgħu sejrin hekk. Però x'jiġri jekk dan il-perjodu ta' tranzizjoni kontwil il żejjed Aħna diġà maġlin għaliex waqajna lura. Għalhekk aħna nirridu inkomplu naġlu. Għana qegħdin nitkellmu fuq il-futur tagħna, sinjuri. U jekk xi ħadd jitlob biex inkomplu tawlu żmien nistgħu nħallsu mbagħad bil bil deċiżjoni tagħna suggest. Mela, komissar, imma l-drittijiet tal-drittijiet tal-ċellari, tal-awturi, kwistjoni importanti din. Iva tajna bidu għal-proċess ta' konsultazzjoni pubblika għax pubblikaturi saqsaw għal drittijiet tal-ċellari tal-awturi imma kif tafu Lanqas mu ċar fil-Ġermana xerti pubblikaturi din jgħidu illi le. Ma jridu daw tripi ta' dritti tanċellari tal-awturi li jkopru l-Unjoni Ewropea kollha, imma hemm oħrajn illi jgħidu li għandna bżonn ta' sensila ta' regoli fl-Unjoni Ewropea. Per eżempju, nasmu fuq l-Algemajna Zajtung u Springer hemm veduti differenti fil-Ġermanja stess barra mill-Ġermanja. Imma ħafna mill-Istati membri kif ukoll il-pubblikaturi huma saqsow jew resqu l-attenzjoni tagħna dawn id-drittijiet tal-viċinat. il-nista viċinata għandhom id-drittijiet, imma il-pubblikat ture din f'sitwazzjoni fejn m'għandhomx dawn id-drittijiet. U aħna fil-Kummissjoni Ewropea maħniex lesti ngħidu għax aħna diġà kena diskussjonijiet pubbliċi, diġà diskutejnijom u għandna bizzejet informazzjoni biex nieħdu deċiżjoni. Onestament ma fil fil-diskussjoni pubbliċi tagħna ma trattajniex dawn l-affarijiet, imma fil-konsultazzjoni pubblika il-libertà ta' panorama kienet imresqa u mill-ġdid għax ġiet imresqa imma ma diskutejniex fuq dawn il-kwistjonijiet matul il-konsultazzjoni pubblika ma nistgħux ngħidu illi diskutejna biżejjed u mbagħad nieħdu deċiżjoni miex ħaġa ġusta u għalhekk se noħorġu bi dana f'Settembru. Wara illi konna l-informazzjoni kollha minn dawn il-konsultazzjonijiet pubbliċi. Grazzi ħafna tal istidentuni u naf li se nagħtu se tagħti segwitu wkoll dawk il-mistoqsijiet u x'vera. Iva, xi 200 mistoqsija se tkun proċess naqra kumpless, imma nipprova x'nista' ngħidilkom. U nixtieq li tappoġġawni. Grazzi ħafna. Mela, għax kena sessjoni twila ħafna, maratona, ta' votazzjoniet fuq kwistjoniet komplessi ħafna, ovvjament, maħniċ qed nżommu ma' l-agenda, tantx fadlinna ħin, u il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna tal-lum, jew ta' wara nofsinhar, prezentazzjoni tal-Kummissjoni fuq la' approvazzjoni u monitoraġġ tal-vetturi. Dan huwa suġġett importanti ħafna l-konsumaturi fl-Ewropa u nixtieq niżgura ruħi illi dan is-suġġett ikollu l ħin xieraq fil-Komitat Komissjoni tajjeb ħafna li edin hawnhekk imma hemm tħassib min-naħa tar-rapporter illi ma jixtieqx jaġġel. Jekk naslu illi niposponu dan il-punt għal xilla oħra nkunu nistgħu niddiskutu fl-24 ta' Mejju. Ġifieri, xahar ieħor, erba' ġimgħat oħra. Nistgħu nibdew il-preżentazzjoni issa mingħata tal-Kummissjoni imma Naħseb illi fl-20 minuta li baqana mhux biżejjed biex inti tippreżenta l-każ tiegħek u naf illi xi shadow rapporters ewlenin għandhom it-tira tagħhom derwaqt. Mela, se jsifru. Kummissjoni x'namlu? Forsi tuġu lura erba' ġimgħat oħra u aħna ser niskedaw sija le, nof sija għalmenu nofsija għal dan is-suġġett għal prezentazzjoni pubblika. Kummissjoni x'taħseb? Uh, thank you very much, Madam Chair. Uh... Iva, Signora President, aħna nifmu li l-ħinet jafas imma nemnu li d-deċiżjoni suppost tieħed permezz ta' vot ġifiri ma' rapporteru miegħek u tiddeċidu ftit. Mela, permettuli suġġeriment minna minna ħatijaj. Il-prezentazzjoni li għandek hija online, ġifiri l-persuni jistaw jibdow jaqrawa, kulħadd jista' jibda ikollu diskussjoni bilaterali jew informali għax wara kollox dominju pubbliku u nibdew din diskussjoni fl-24 ta' Mejju minflok illum. Tistgħu taqblu? Taqbel jaqbel ir-rapporter Iva onestament naħseb billi rajt din il-prezentazzjoni hija prezentazzjoni tajba ħafna, twila u komplessa però. Ma se konna ħin diskutu għessa. Imma jekk nħallu x-xar maħniex qed posponu l-proċedura għax ma konniex se nipproponu xi ħaġa mal-ewwel da ma jfissirx neċessarjament illi qed nipposponu ir-rapports, le. Iva, jaqbel għanna bżonn niposponu għall-24 ta' Mejju u kif tafu għandna dan il kumitat liħor u Dolton u jien koll membri tal- eh, kumitat mħabba l-skandlu tal-Volkswagen nixtiequ li konna ftit eh, ħin biex inkunu nistgħu naraw xed jiġri għax da se joqgħod ukoll ix-xogħol tagħna u ddum forsi jista' jkun ħaġa tajba. Mela, Ekk konna u koll opportunità li kuna miktar membri. Meta nerġaw nintaqaw jiva kuħatet jajtiva, tajjeb wis, nirringrazzjakom il-koll ta' xol ta' sew enormi li għamiltu dal-ħodu. Grazzi.